Okay, um, I was waiting, hoping we might get some more shadows on. Don't be bdejt, għalix, sebt li forsi jistaw jaslu iktar shadows dwar is suġġett ta' shadow banking, imma na bis prezenti il-shadow ta' shadow. L-ewel punt nadottaw l-agenda, donnu ħat ma jishti illi jibdel xaħġa, grazzi ta' sew. Għandi ħafna vizi tal-president hawnhekk. It-tlieta d-disa ta' Ottubru għada għanna bidla fil-laqa tagħna u rridu nibdew fil-ħin ukoll u għalhekk il-membri għada infakkarkom illi is-sessjoni ta' filgħodu se ssir ġewwa PHS 3C50. Għada filgħodu ġifieri laqa mhux ser issir hawnhekk imma f'PHS 3C50. Imma mbagħad wara nofsinhar ħser narġgħu nagħmlu laqgħa tagħna hawnhekk f'din il-kamra kien hemm talba mill-amministrazzjoni biex inkunu nistaw nakkomodaw avveniment ta' profilo li ta' kumitat jħor f'din il-kamra, l-lura ċedajni l-om il-kamra. Qabel il-smieħ ma' Mario Draghi fid 19 nofs għada għana punt iħor fuq l-agenda li huwa t-tip tal-aċess għal-finanzi minna tal-SMEs. Rapporter de Baker. Min jishti jħu sem f'dan l-iskambju ek joġobkom Aslu, għonek, fil-disa għalix inkella ma jkolkomx ċans t-intervjenu għanna smiħ publiku dwar supervizjoni bankarja nishtiq nejdilkom illi l-erba fil-ħodu mid-disa sassija ser ikonna laqa publika dwar dan is suġġett il-laqa ġiet organizzata ta' malaj malajr u l-kmamar kolla u għameħudin meħudin u għalek ismiħ ser isir fil-kamra ASP 3G2. Waħda mill-kma marżari li għanna, ħna profajna niksbu kamra ta' smieħ imma palissa għat mannix waħda. Il-postijiet huma limitati fej ASP 3G2 u għalek nishtiq infakkarkom illi tistaw isseguna permezz ta' xandira diretta fuq l-internet jekk intom ma sibux post. Jow tażlu li ma tiġux sibu post għanna l-Aġenzija ta' Klassifikar tal-Kreditu, dialogi wara trilogu ta' 13 ta' settembru, il-rapporter u stalbu li jiltaqgħu fil-jiem li ġejjin mal ambasġatur ta' Ċipru u ma' rappreżentant permanenti għall-Unjoni Ewropea biex jiddiskutu kif ser eh, navanzaw fir-rigward ta' trilogi li ma tantx qegħdin naraw progress sodisfaċenti dwar is-CRD erba' Kenna dialogu politiku l-erba li għadda u attenda l-Komissarju Barnier, rapporter reġa konferma l-intenzjoni tijaw illi jiffinalizza il-negozjati sal-axar ta' dan ix-xar. Anka jekk kien hemm xi progress dwar kwistjonijiet pa' definizzjoni tal-kapital, is-self l-SMEs u rajna li kien hemm diskussjoni estensiva fuq il-likwidità u dan ifisser illi rridu namlu aktar progress jekk aħna rridu nlaħqu mal din il-mira sal-axħar tal-xar. Laqa li jmiss ta' trilogu janar il-ħamis u hemm laqa tekniċi li huma skedati. Kien hemm trilogi wkoll li saru diskussjonijiet kienu jinkludu l-anijiet, il-level ta' armonizzazzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni, definizjoni, l-eżenzjonijiet u l-alternativi tal-istati membri. U xi elementi wkoll dwar l-obligi lejn il-konsumaturi, il-progress mux taqseg veloċi l-iktar fil-kamp ta' applikazzjoni, ed nara pozizjoni differenti, inata mandat għal trilogi tekniċi biex nizguraw illi nużaw kemm jista' jkun il-ħin mod effiċenti fi trilogi politiċi u niskopru soluzzjonijiet alternattivi biex insibu rikonċiljazzjoni fost il-pożizzjoni differenti li għandna. Għanna dati illi huma dawk ta' 17 u 22 ta' Ottubru għadhom provizori m'għandniex trilogi tekniċi, skużawni jettek, imma dawn huma gruppi ta' ħidma tekniċi dwar it-tupek kien hemm erba' dialogi sissa, erba' trilogi, skużawni. Kien hemm progress fuq ir-rapport Gozes dwar is-solveljanza budġetarja tal-Istati Membri mhux se naqralkom kollox ġenu rapport Gozes. Mbagħad rajna ftit anqas progress dwar il rapport Ferreira minħabba l-importanza tal-kwistjonijiet li qed jiġu diskussi Fir-rapport Ferrera minn aktar progress fl-aħħar laqa ta' trilogu dwar dan ir-rapport. Infatti aħna fukajna il-ħin kollu tagħna fuq dan ir-rapport kien hemm xi għajdut illi t-tupek jista' jinqasam fit-tnejn u fl-aħħar trilogu jiena għarraft lil presidenza u lil kunsill illi dan ma kienx il-mandat illi ingħata li trilogu minn dan il-komitat u ma dan aċċettaw u għana nisħu dwar il-kwalità tal-leġizlazzjoni aħarja din ma nistawx nikkompromettuha billi namlu deċiżjonijiet ta' malajr. Maybe we could have briefer notes next time. Now we'll move. Forsi darba li ġejja l-avviżi noti kunu xi ftit aktar osra issa ngħaddu għax shadow banking sistema bankarja parallela nixtieq naddi il-kelma lir rapporter Said El Kadrawi biex aħna neżaminaw l-emendi. Grazzi kollegi. Kien hemm 1030 emenda f'dan ir-rapport il-kollegi prezentaw emendi li saħħu il-test fil-jem li ġejjin nisa naħdem fuq kompromessi fid-dawl tal-vot fil-plenarja ta' Strasburgu aħna ser nipruvaw nibatu messaċ b'saħħtu minnaħa tal-Parlament lill-Kummissjoni Ewropea illi ħabret xi proposti. Il-ġista dan ir-rapport u huwa dwar aktar ġbir ta' tarif, monitoraġġ akbar ta' shadow banking, trasparenza, identifikaw ir-riski sistemiċi illi jinħolqu mill-attivitajiet tal-shadow banking u kol appell l-Kummissjoni biex tirreġixxi fuq livell leġislattiv dwar dan sibna qbil u għalhekk. Memx għalfejn noqgħod nitkellem aktar dwar kull emenda. Sa' nitkellem biss dwar xi aspetti. Il-kollegi qegħdin jitolbu għal inizjattivi ta' leġislazzjoni. Xi aspetti ta' shadow banking diġà kien hemm leġislazzjonijiet dwarhom, imma hemm xi vojt illi rridu nemlewħ. Neħtieġu approċċ immirat nistgħu naqblu, tista' naqbel dwar l-emenda 25 vert minn koll hija bbażi tajba ta' kompromess. Imbagħad il-kollegi jaqblu dwar id-definizzjoni ta' Financial Stability Board, l-FSB, tas sistema bankarja, shadow, shadow banking Apparti aspetti negattivi fil-shadow banking hemm ukoll aspetti pożittivi. U għalhekk sistema illi ma nistawx namlu proibizzjoni fuqha minn qabel imma rridu nikkonsidraw il-partikolaritajiet kollha ta' din is-sistema. Talba għal data bank ma tkunx limitata biss għat transazzjonijiet tal-euro, mbagħad hemm l-idea li nistabilixxu entità, per eżempju, fl-ambitu tal-European Systemic Risk Board biex aħna nkun nistgħu nirreġistraw it-trasferimenti tar-riskju fl-istess ħin. Jiena naqbel ma l-Onorevoli Vort Mengol, l-Onorevoli Gular, hemm bżonn illi regoli jkunu l-istess. ġifiri dawk tal-banek u dawk tal-, -banek, u dawk tal il-sistema bankarja parallela għandhom ikunu l-istess. Imbagħad hemm il-proposta illi il-kodba tal-bank jikorrispondu għal valur reali. U dan huwa għan li iva nistaw niġustifikaw hawnhekk. CRD4 dan huwa strument xira biex aħna ndaħlu xi backstops hawnhekk u dan qegħdin naraw li nwessaw is-CRD għal shadow banking hija tiġi proposta hawnhekk. Iżda din tirdu niddiskutuha. Imbagħad mit tisħiħ fir rigward tal- titolarizzazzjoni din hija f'konformità ma' dak li propost. Dwar il-Fond Monetarju Komuni jiena naqbel illi l-Ewropa ma nistgħux nikkonsidrawha bħala gżira imma rridu naraw x'qed jiġri fl-Istati Uniti wkoll. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm litra ta' Sur Geithner illi esprima ruħu dwar dawn il-fondi u propona f'Novembru xi riformi illi huma simili għal dak illi jiena ktib fir-rapport tiegħi. Batem kollegi illi jixtiequ jħeġġu lill-Kummissjoni biex tintervjeni fil-gwar tal-usits il-proposta għanda titneda is-sena id-dieħla. Imbagħad l-ETFs, il-fondi negozjati fil-borza, dawn ġibu maħon vantaġġi man kadjufijiet liktar mill-punt di vista tal-protezzjoni tal-konsumatur anke hawnhekk il-kollegi resqu proposti pożittivi biex nikonkludi. Aħna mod ġenerali naqblu mal-approċ li rridu nieħdu u ser ikun possibbli li nelaboraw xi kompromessi dwar bosta punti fil-jiem li ġejjin li jiena ser niddiskuti b'mod kostruttiv ma'kom il-koll u għalhekk nittama illi nkunu nistgħu infaslu pakett illi nsibu bil bidwaru grazzi. Korin? Iva, grazzi tassew. Grazzi Sajid għall-introduzzjoni tijak dwar l-approċ tagħna fil-gwar tal-emendi nfasla fil-rapport tiegħek. F'ħafna osmew l-enin qegħdin naraw ċertu konverġenza, ċertu bil ma' dak illi inti tkellim dwaru fl-introduzzjoni tiegħek. Għalija huwa importanti illi aħna ir-riski ta' shadow banking naraw x'inhuma illi aħna ma narawx biss bħala riskju imma aħna naraw kif nistaw nirregolamentaw, kif nistaw nevitaw. li shadow banking jiġi użat jew użat ħażin biex tiġi evitata jiġi evitat xi pis regolatorju mis-CRD jew inkella minn leġiżlazzjonijiet oħra. U għalhekk naraw fejn hemm bżonn ta' reviżjoni, fejn hemm bżonn ta' estensjoni ta' regolamenti biex dan nevitawh. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa tassew importanti fl-istess waqt rridu noqogħdu attenti illi ma jkonniex regolamenti doppji jew inkella inkonsistenzi u għalhekk l-approċċ tiegħek huwa wieħed importanti immens eh, kif spiegajtu inti dwar il-protezzjoni tal-konsumatur mill-punti vista tiegħi din hija parti importanti minn din il-leġiżlazzjoni jiena naħseb ukoll aħna għandna naħdmu b'dan l-approċċ irdu naraw fejn hemm bżonn ta' regolamentazzjoni addizzjonali biex aħna nieħdu ħsieb il-protezzjoni tal-konsumaturi. Hemm xi kollegi illi jixtiequ illi ikollhom dan l-approċ illi jagħmlu proibizzjoni fuq il-prodotti finanzjari iżda mill-esperjenza nistgħu naraw illi mbagħad eh, ifeġġu modi oħra ta' evitar u għalhekk irridu trasparenza solida, proċess ta' approvazzjoni solidu għaliex dan huwa l-aħjar mod sostenibbli ta' kif aħna nistgħu navanzaw u wkoll huwa fl-interess tal-konsumaturi. Dwar il-ġbir tad-dejta, inti tkellimt dwar l-emendi li qed jappoġġaw l-opinjoni li inti esprimejt fir-rapport tiegħek fejn qed daħlu database ċentrali na wkoll fassalt emenda hawnhekk ma provajċ nadotta approċi ieħor, imma naħseb li huwa importanti illi naraw kif dan il-ġbir ta' data ser jitwettaq għaliex huwa importanti illi l-Kummissjoni wkoll titratta din il dan il-ġbir tal-data. Mbagħad għabbażi ta' approċ koerenti tkun tista' tistaqsi x'tip ta' data ja disponibbli diġà, x'jonqos, x'għandna niġbru dawn il-kwistjonijiet nisbruhom flimkien u ma jkonnix xogħol doppju jew wis xogħol doppju. Imma meta naraw il-sensiela siħa ta' emendi li ġew infasla naħseb li huwa possibbli li hawnhekk insibu linja komuni. Fl-introduzzjoni tiegħek jiena ma smajtx il-kommenti dwar l-emendi tal-firda bejn il-banking kummerċali u dak ta' investiment irdu niddiskutu f'kuntest aktar mifrux dan u jena naqbel ma' dan l-approċ wara diskussjoni illi kenna ta' rapport li kanen rajna illi din mhix xi ħaġa ċara ħafna naħtieġu li jkollna diskussjoni akbar hawnhekk biex neħdu pożizzjoni u jien għalhekk nappoġġa dawn l-emendi. Dwar it-trattament ta' titolarizzazzjoni jiena qed nara li hawn linja komuni hawnhekk fl-emendi li hija linja tajba imbagħad dwar il-regolamentazzjoni tal-money market funds Jina naħseb illi l-linja ta' l-Onorevoli Klins hija waħda tajba li nitrattawa fiħdan il-qafas tal-Jusis. Nixtieq nagħmel punt ukoll dwar l-emenda li fassal l-Onorevoli Langen hawnhekk f'dan rigward. Naħseb li huwa approċċ tajjeb hawnhekk. Dwar ir-regolamentazzjoni tal-ETFs, il-fondi negozjati fil-borża, jina naqbel ma l-emendi li iva l-Kummissjoni għandha tindirizza birreqqa linji gwida ezma dwar dawn l-ETFs hemmhekk naraw illi hemm xi konverġenza wkoll kol emendi li ġew infasla. U għalhekk ser ikun possibbli li nsibu l-approċċ tagħna, nsibu l-linja tagħna. Irridu nitrataw is-sustanza meta niġu biex nieħdu dan l-approċċ tagħna u naraw fejnhom il-problemi. U hemmhekk niffukaw fuq leġislazzjoni ġdida jew addizzjonali. U jina naħseb li jekk aħna insibu L-inja kom aħna nistaw nsibu l linja komuni hawnhekk u tistaw isserħu fuq l-appoġġ tagħna jiena per għana biex nitratta l-emendi ta' kompromess f'aktar dettal grazzi ta' sew l-onorevoli Wolf. Kollegi, m'hemmx dubju illi hawnhekk għandna arbitraġġ f'dan ir-regolamenti tagħna u aħna trattajna il-bankjar alternattiv iżda fl-istess waqt qed nara illi il-shadow banking żviluppa aktar. Huwa importanti illi aħna nitrattaw dan is-settur it-terminu shadow banking jagħti l-impressjoni illi din dawn huma xi operazzjonijiet dubjużi ta' negozju. Iżda ħafna minn dawn l-attivitajiet diġà huma regolamentati b'xi mod jew ieħor. Forsi mhux biżejjed, imma aħna rridu nippruvaw intejbu it-trasparenza. Jiena ressaq 18 l-emenda. Iżda dan ma jfissirx illi il-proposti u l-konklużjonijiet li nataw mir rapporter mhumiex daqsek pożittivi jiena napoġġhom u jiena kważi sibt bil miegħu. U ma naħsibx li ser ikonna ħafna problemi biex aħna nsibu emendi ta' kompromess illi ħafna mis-shadows ikunu jistaw jappoġġawhom iżda hemm xi punti li nixtieq inkopri. Jiena ħadd l-impressjoni illi s-settur ta' shadow banking mhux daqshekk trasparenti m'għandniex tarif dettaljat. U dan mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma anke lilin mill-Unjoni aħna rridu insibu ftehim mal imsieħba tagħna fl-Istati Uniti pereżempju biex niksbu it-trasparenza. U bekk inkunu nistgħu Nżommu għajnejna fuq is-settur kollu kemmu ta' din is-sistema bankarja parallela u nieħdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn. Il-proposti tar-rapporter dwar meta għanna ta' bilħaq namlu xaħġa forsi huma wis ambizjużi jew aggressivi, forsi ambizjużi żejjed. Jiena ma naħsibx illi fi żmien tliet snin aħna ser nkunu sibna tarf ta' kollox, imma jekk dan nagħmluh is-sena d-dieħla naħseb illi tkun xi ħaġa eċċellenti iżda. Jidher biċ-ċar illi ħafna miżuri għanna norganizzawhom mill-ġdid fiħdan il-qafas attwali li TF su fondi oħra fuq sma oħra fejn għanna regolamenti, għanna direttiva usits, għanna usits 5 u usits 6 illi hemm riformulazzjoni tagħhom. U ovvjament dan ser jiddependi fuq definizzjoni ġdida ta' assi eligibli. Iġifiri, dak li minnu huwa mamula, hija mamula usage investment paper tassew sigura u importanti li din tkun xi ħaġa li nistgħu nibqgħu nikkonsidrawha bħala sigura il-fondi tas-suq globali għamilna ħafna dwar dawn. Jiena żgur illi x-shadows l-oħra jaraw illi hemm ħtieġa kbira illi ikonna dawn il-money market funds. Rajna xi diskussjonijiet li kien hemm xi diskussjonijiet dwar dan is-suġġett. Il-settur ta' shadow banking huwa interessat illi jkun jaf f'liema direzzjoni sejrin. Joska ser ifassal xi proposti imma tisiba diffiċli illi jara x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex nagħmlu. Jiena tal-impressjoni illi fl-Istati Uniti l-industrija tista' tispjeganna illi forsi kien ikun aħjar li kieku ma minna xej, ma missu xej, imma ma jidirx dan huwa l-każ issa sul Gajdner su qed jgħid. Illi il CNF approach u għal-ħjar wieħed. U forsi aħna għanna nistabilixxu xi rekwiżiti kapitali fost l-oħrajn. Jiena naħseb illi dinja ħaġa li għandna nitratawha f'aktar dettall. Iżda dan nistgħu nagħmluh meta nirrevedu l-usits dwar l-standards ta' accounting jew responsabilità' Jina naħseb li għanna bżon ta' rapporti finanzjari u prudenzjali. U dawn għanna nikkonsolidawhom kif inu xira Neħtieġu dawn ir-rapporti anke jekk eh, dan ma narawx illi qed isir. Aħna nitkellmu dwar ir-ristrutturar, U meta nitkellmu dwar il-liċenzi, aħna rridu ngħidu biċ-ċar dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk. Jiena ma nafx hawnhekk x'nistgħu nagħmlu apparti il-CRD 3 Rridu forsi ngħidu li hemm bżonn ta' titolarizzazzjoni massima jiena naħseb li it-titolizzazzjoni għanna nirrevedwa b'mod regolari. Hemm l-argument li dan jista' jiżgura l-likwidità dwar ir-repo, il-titoli u s-self. Jina naħseb illi l-atturi li huma attivi hemmhekk għandhom jingħataw marġni, biżejjed marġni biex huma jiddeċiedu jekk iridux appoċ għal dawn il-prodotti u salima limitu jridu l-appoċ ma nistawx naqbdu u nimponu xi ħaġa. Jekk dan jiġri jiena naħseb illi min jagħmel ispezzjoni għandna nżommuhom marfa u hemm bżonn ukoll ta' trasparenza assoluta dwar il-fondi tas-suq tal-flus Aħna dejjem ikkonsidrajna illi kien hemm investimenti siguri sakemm feġġet il-kriżi iżda issa qegħdin naraw illi dawn l-MMFs li huma bbażati fuq id-dollaru issa waqgħu taħt il-linja u dan issu mhux qed jitratta l-interess imma s-sigurtà u l-flessibilità imbagħad hemm il-kwistjoni tal-rendiment. Irridu nikkonsidraw jekk l-ewwel żewġ punti għandhomx jiġu inklużi fir-regolament tagħna biex aħna nkunu nistgħu niżguraw is-sigurtà u wkoll il-likwidità għandha tiġi assigurata jew garantita. Forsi nistgħu nsibu soluzzjoni bħal dak li qed jiġri fl-Istati Uniti kull tliet xhur pereżempju wara ċertu perjodu 40 u 50 fil-mija Din hija xi ħaġa li għandha tiġi deċiża iżda hemm xi ħaġa waħda li ovvja. Il-persuni li qegħdin joffru joffru dawn it-tip ta' MFFs, MMFs, jasbu li dawn huma siguri, imma dan mhux dejjem ikun il-każ rajna li ċifri ċifri mhumiex trasparenti u rajna aktar minn każ wieħed fejn font sapruħu fi problemi u kien hemm bank illi kell banek illi kellhom jitolbu għajnuna anke qabel il-kriżi finanzjarja. U ħafna sempliċement abbandunaw dawn il-fondi din għandha tkun xi ħaġa trasparenti, xi ħaġa illi wieħed ikun jafa. Aħna bħala regolaturi għandna problema illi Huwa diffiċli indirizzawa din hija dwar l-aspett tal-interess. Font tas-suq tal-flus b'dan il-livell ta' interess bħalissa fejn mhux qed jitħallas interess kif jista' jkun negozju illi irendi. Iżda, mhux aħna rridu nitrattaw dawn l-affarijiet bħala leġislaturi. Xaħat tiħor? jitkellem?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 Nirringrazzja li l-kollegi li intervjenu u ħafna li huma niqsin għaluli li ma kinux ċejjin. Ma kifet fl-introduzzjoni tiegħi fl-inter eh, u kifalu fl-interventi aħna fil-ġarret li ġejjin ħanipruvaw nsibu kompromessi biex nkunu nistaw nivutaw u jkonna proposta tajba. Grazzi. Okay, thank you very much. Um... We are aiming to vote. Grazie ħafna, mela. Niprofaw nifotaw fit-22 ta' Ottubru, ġifiri fil-ġimgħa ta' Strasburgu. U il-plenarja ta' Novembru. Grazzi ħafna. Naħseb li qegħdin naqra qabel il-ħin tajjeb ħafna però. Li hemm ġej le għaw sostitut tal-jem. Wolf jataw, Teodoraw, Filippa Duma wasalx, Ivo jataw, anka Nikolas jataw. Mela, kważi kulħadd jataw, għalhekk naddu għal punt erba tal-aġenda tagħna illi huwa il-programm fiskalis għanna lil Teodor hawnhekk. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq infakkar il-kollegi kollha illi tiġa kellna diskussjoni dwar dan il-programm u il-Komissjoni i-proponiet għall ewwel darba programm illi kien eh, jismu Fiskas, kien eh, għaqda ta' fiskal, programmi fiskali sta' qabel u programm doganali. Abbażi tal-proposta tal-Parlament eh, Ewropew u l-Kunsill, il-Kummissjoni iddeċidiet illi tiġi lura bi programm ieħor separat wieħed fiskalis u ieħor li huwa eh, programma dwana għalhekk qegħdin fl-istess qafas bħala program bħalma kellna qabel fil-2007 u ta' bej l-2007 il-programm ta' bej l-2007 u 2013. Aħna rridu nirrispondu għal-Komissjoni u l-Komissjoni d il-proposta tal-Parlament u tal-Kunsill. Il-programm il-ġdid fiskalis illi aħna għanna qoddimna għandu żewġ komponenti ewlenin L-ewwel parti hija l-appoġġ għal kooperazzjoni tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea fost awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati membri u jiena din kussjoni ħanerġa' insemmija u t-tieni eh, komponent komponent dan il-programm huwa l appoġġ għal bini tal-kapacitajiet fl-IT, il-sistema Ewropea tal-informazzjoni, ħafna skambju ta' informazzjoni, isseħ bej l-autoritajiet ta' taxxa eh, biex isseħ din il-kooperazzjoni bej l-autoritajiet ta' taxxa fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni. Nixtieq infakkar illi dan il-programm, il-programm Fiskalis ta' bej l-2007 u l-2013 ġi evalwat minn żewġ evalwaturi indipendenti wieħed minnhom ifoka fuq l-effettività, l-efficienza, l-valur miżjud illi il-programm fiskalis uh, kellu u liħor, l avalwatur liħor, iffoka fuq uh, il-possibilità ta' titjipa fil-programmi fiskalis illi ħajkunem bejn l-2014 u l-2020. Nixtieq nisħaq illi l-evalwaturi kellhom apprezzament oli għal dan il-programm huwa programm li jirrispondi b'mod ċar għal tiġijiet tal-istati membri u għandu valur miżjud ċar minħabba il-kooperazzjoni bej l-autoritajiet tat-taxxa hija xi ħaġa importanti ħafna biex bekk inżidu l-effiċenza tal-attivitajiet illi jiseħħu f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni u nixtiequ hawnhekk nirringrazzjaw lill-Kummissjoni qisu mhux biss ir-rakkomandazzjonijiet tal-tini evalwatur eh, dwar kif eh, dan il-programm eh, ta' bej l-2014 l-2020 jista' jittejjeb imma il-Kummissjoni f'dan il-programm ġdid tagħha li ppreżentat ilna isu u koll xiħut mir rekomandazzjonijiet illi għamilna aħna fid diskussjonijiet illi kellna illi jiffukaw aktar eh, eh, fil-program biex eh, ikunem aktar ġlida kontra l evazzjoni ta' taxxa, il-frodi ta' taxxa u il evazzjoni ta' taxxa fuq livell oli dwar l-ambitu, dwar l-an tal-program, l-aħjar titjib probabbilment kienet il-proposta tal-Kummissjoni biex ma nillimitawx il-programm biss għal taxxa tas sisa l-income tax u l-VAT imma taxxi oħra li huma soġġetti għal din il-leġizlazzjoni Ewropea tat-taxxa. Per eżempju, għanna f'moħna illi fuq livell tal-Unjoni Ewropea nadottaw regolamenti li għandhom xaqsmu il-rkupru dwar il-kupru ta' d-dejn permessa kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ta' taxxa fl-istati membri differenti. Hemm ukoll proposta f'din il-kooperazzjoni eh, biex ikun hemm il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi li huma kandidati u uh, kandidati, kandidati potenzjali kif ukoll dawk li huma msieħba eh, jew ġirien tal-Unjoni. Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li jkun hemm esperti esterni li jipparteċipaw u dawn ikun ġejjin minn pajjiżi terzi ministeri tal-finanzi imma koll organizzazzjonijiet internazzjonali. Fir-rakkomandazzjonijiet tagħna fid-dibattiti illi kenna kienet illi ikonna prioritajiet ċari dwar il-ġlida kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa kif ukoll tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi fl-amministrazzjonijiet tat-taxxa. L-ammont ta' flus għal dan il-programm huwa 234 eh, miljon euro għal periodu kollu ta' bejn l-2014 u l-2020. Aħna għana emenda għawek il-ja komuni għal dawn it-tibi ta' programmi, l-ġifiri dan ammont ta' flus huwa suġġett għal l-aħħar negozjati li jsiru fil-diskussjonijiet tal-qafas finanzjarju multi annwali għal dan il-perjodu l-istess perjodu ta' żmien li semmejna. Li qegħdin li proponejna aħna fl-emenda tagħna għal dan l-abbozz ta' regolament kien illi L-ewwel net aħna proponejna li nifukaw fuq il-kooperazzjoni mal-pajjiżi li huma imsieħba u dawk li huma potenzjalment kandidati għal sħubija biex nifukaw fuq din eh, l-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa u inqisu ukoll anka riżorsi limitati ta' dan il-programm uh, dwar l-involviment ta' esperti esterni Iġifiri uffiċjali ta' pajjiżi, terzi u rappresentanti ta' organizzazzjonijiet internazzjonali aħna proponejna illi ikonna eh, involviment limitat un isu ir-restrizzjonijiet Eh, l-istess restrizzjonijiet li hemm marbuta mal-riżorsi limitati. Permezz ta' amenda, provajna nevitaw ukoll illi nużaw flus tal-Unjoni Ewropea għal dan għal um, ftejemiet bilaterali bej l-istati membri u pajizi terzi. Minħabba illi il-Komissjoni proponiet illi permessa dan il-programm għandu jkun hemm kooperazzjoni, għandu jkun hemm appoġġ għal kooperazzjoni bej stati membri u pajjiżi terzi li rridu nevitaw aħna huwa illi li jkollna kooperazzjoni bej stat membru u pajjiż terz wieħed jew tnej. E, illi e, dawn uh, e, iseħħu permezz ta' fejmid bilaterali, ġifiri aħna minna emenda biex inkunu qed inqisu Eh, dan il-punt biex bekk ikonna mill-inqas żewġ stati membri u eh, ikonna mill-inqas tlet eh, pajjiżi parteċipanti li huma minn barra l-Unjoni. Hemm emenda oħra kellna diskussjonijiet fit-tul anka ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni dwar il-ceilings li hemm fil-programm din id-diskutajni għal darba, u għet niddiskutu anka issa. Għamu kol komunikazzjoni. Naseb li fil-fat hija mill-President Barroso indirizzata lill-Parlament eh, fejn eh, Barroso qed jirrakkomanda li ma jkunx hemm ceilings f'dawn il-programmi għax dawn il-limiti eh, massimi inaqsu mill-flessibilta meta jkun inkun wasanna għall-implementazzjoni. Aħna naħsbu illi il-programm għandu żewġ partijiet ewlenin kooperazzjoni bejn l-amministrazzjoni tat taxxa mill-istati membri differenti illi huma marbuta ma' taħriġ, ma' seminars u attivitajiet oħra simili fej l-autoritajiet taxxa jistaw eh, kollom skambju tal-aħjar prassi u anka tal-arfin li kollom u l-bini tal kapaċitajiet fl-IT u Mill-esperjenza ta' program, tal-programm ta' qabel, ġifiri dak tal-2007 u l-2013, ħafna mill-flus ta' dawn il-programmi qed imorru għal bini tal-kapaċitajiet fl-IT li huwa importanti minħabba l-iskambju tal-informazzjoni kun wieħed automatiku, ġifiri fir rigward eh, taxxa ta' sisa u per eżempju il-taxxa tal-VAT Aħna għalek ħsibna illi eh, l-aħjar li konna limiti, ma, limitu massimu li kun jista jintuża għal-bini tal-kapacitajiet fl-IT u aħna għawnek id-deċidejna illi għandu jkonna 80% ta' rizorsi allokati għall-IT biex bekk ikonna distinzjoni ċara bejn il-bini tal-kapacitajiet fl-IT u kooperazzjoni ta' tip ieħor bejn l-autoritajiet tat-taxxa għamilna emenda biex bekk il-rapporti dwar il-revizjoni uh, eh, midterm u tindbat l-Konsil u l-Parlament biex bekk ikunem aktar um, eh, trasparenza fir rigward tal-implementazzjoni ta' dan il-programm. dan li xtaqt ngħid dwar dan u nix inkun naf issa xjasbu il-shadow rapporters u il-kollegi l-oħra u anka il-rappresentant tal-Kommissjoni li huwa nkarigat mill-implementazzjoni ta' dan għanna. Eh, jekk ikonna żmien il-Kommissjoni titkellem fl-aħħar. Lisa, eh, ħad titkellem flok li Grazzi, President. Eh, onorevoli Solojen li jem jiskużaruhu li mux ijataw palissa imma kellu laqa ta' komitat importanti fl-istat membru tijaw u għalek li ma setax jiġi għaw neku talabni biex jiena nitkellem minn floku. Li jem għali eh, illi f'ġunju tiġat Irringrazzja li rapportera l-ewwel rapport tiegħu dwar il-fiskali su issa jixtieq li estendi il-grazzi tiegħu għat-tieni rapport jiena u anka huwa nilqaw il-fat il-Komissjoni fl-aħħar ħarġet b'din il-proposta eh, emendata fawissu u jiddispjaċina illi eh, dan ma seħx qabel dan wassal għal dewmin u anka aktar xogħol għal kulħadd għal dawk kollha involuti. Fir-rigward l-abbozz rapport eh, l-abbozz rapport ġdid li ne iħoss illi ma hemmx fej wieħed joqgħod jirrepeti dak li tiġant għal f'Ġunju imma jixtieq ifakkar illi aħna naqblu mal-approċċ tiegħek ta' rapporter b'mod partikolati fi rigward it-tisħiħ ta' li fukkar tal-programm eh, lejn fuq il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa għax nafu li din hija importanti ħafna l-grupp tagħna il-grupp tana politiku u zgur li eh, l-komitat, eh, il-membri kollha tal-komitat jaqblu ma dan. Huwa jiddispjaċih il intneħiet il-referenza għal taxazzjoni eh, doppja u l-nuqqas ta' tassazzjoni doppja fl-emenda numru 8 u 5 8-5 L-emenda kienet minna saret ħamsa sa. Mela, kienem u kol bidlit fit-tini uh, abbozz ta' rapport, meta maħda qabila ma l-ewel uh, l-abbozz. Skont uh, l- Fil-rigward tal-esperti esterni, l-emenda disa ed toħloq il-possibilta, fl-opinjoni l inem huwa eh, jaraf ukoll illi tnaħħa il ceilings inġi introdott fl-ewwel rapport rapport fl-artiklu li kien sitta wissa sar seba. għal kem il-livell ta' ceiling eh, wieħed irid iddiskutih mal-servizzi differenti tal-Komissjoni, eh, li nem huwa eh, konvint li jek ikun hemm is-ceiling ħajjin biex ikun hemm kontroll aħjar tal-implementazzjoni tal-programm fl-aħħar net dwar l-azzjoni konġunta il-kontrolli uh, multilaterali, inti introduċejt fit-tini abbozz kondizjoni aktar stretti għal dawn it-tip ta' azzjonijiet biex ikunu eligibli. Iġifiri, illi għandu jkun hemm mill-inqas tliet pajjiżi illi tnejn minnhom iridu jkunu mill-Unjoni li jnem irid huwa interessat li jisma. Eh, għalfejn eh, inti qed tagħmel din il-bidla fl-approċċ tiegħek fl-opinjoni tiegħu id-dimensjoni tal-Unjoni Ewropeja xorta qed tiġi garantita, tista' tkun garantita anke minimu ta' żewġ eh, stati membri. Aħna nippreparaw xi emendi li aħna nisperaw li jkunu kostruttivi u li me eh, u ħerqan ħafna illi jkun hemm eh, kooperazzjoni fuq dan l-abbozz tar-rapport u jiena u u itnej li aħna nirringrazzawk tal-xogħol kollu li inti għamilt. Grazzi ħafna Wolf issa. Grazie ħafna. M'għandix bżonn iżid ħafna. Ir-rapporter kopra numru ta' punti li anka jien għandi fil istatijaj tiegħi. Aħjar tard mill-qatt. Jiġifieri din il-proposta illi suppost uh, missa tpoġġiet qabel għal-inqas issa waslet u naħseb illi eh, huwa uh, għandna bażi hawnhekk tajba biex wieħed ikun jista' jaħdem fil ġejjini Uh, eh, Ir-rapporter għamel ftit emendi, jiġifieri jirrefletti ħafna dan fuq il-kwalità tajba tal-tekst bażiku. Xi ftit punti, il-kustjoni l-ewwel nett ta' min jista' jiġi inkluż fil-programm. il kommissjoni u r-rapporter iħossu illi l-involviment ta' esperti esterni għandha tkun waħda illimitata, għandha tkun waħda limitata, jiena naqbel ma' dan, u definizzjoni preżenti żgur tista' tittejjeb għax eh, palissa miex preċiża bizzejiet ma nistawx ninsow ukoll illi aħna qed nitkellmu dwar il ħtijġa ta' esperti ta' livell oli biss għax hekk biss nistgħu niksbu dak li aħna nixtiequ illi niksbu fl-aħħar aħna irridu li konna titjib lider fil-kooperazzjoni bej l-autoritajiet ta' taxxa biex bekk ikun hemm din il-ġlida kontra il-frodi ta' taxxa u l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa dwar il-budget nifhem il-rapporter meta dan qal li m'għandniex nonfqu l-flus kollha fuq l-iżvilupp ta' programmi jina naqbel miegħu f'dan ir-rigward imma nillimitaw għal 80% ma nafx jekk hawnhekk għandniex il-figura tajba Dawn il-programmi huma programmi eċċellenti fil-fatt għax dawk li jaħdmu fihom huma imħarġa b'tali mod manjera li jistgħu jużaw lodda bl eh, blaħjar mod eh, possibbli u bliktar mod espert. Għalhekk ma nasibx li 20% tal-budget li jibqgħu jkun biżejjed għal dan, forsi nistgħu innamlu tqassim punt ieħor illi xtaqt insemmi u huwa differenzi kbar jeżistu fil-kwalifiki tal-istaff tal-istati membri differenti. L-attitudni professjonali u l efficienza u l-arfin innifsu ivarjaw minn pajjiż għal ieħor fil-naħa tal-van tal-bixan Malta hemm pajis li għandu ħafna problemi eh, fil-rigward tat-taxxa u eh, fil-amministrazzjoni tat-taxxa u naħseb li jekk wieħed ħares lejn dawn il-perjodu ta' ħames snin li ħaj konna għandna nippruvaw nollu l-livell eh, tal-istati membri biex jkollna livell komuni. Iġifiri li wieħed jaqbatu jitkellem eh, dwar 80% ma nasibx li huwa tajjeb Il-tillet punt huwa l-effiċenza tal-programm li tittiġi immonitorjata ridu inkejluha biex naraw li maħniex qegħdin naħlu l-flus f'affarijiet li maħniex bżonnhom. Il-timing ukoll ma tinġuwa tajjeb qegħdin nitkellmu dwar mid-term u fin-nofs naħseb mhux biżejjed dan naħseb għandu jkollna fil-fatt eżaminazzjoni eh, regolari forsi eh, darba jew darbtejn kull sena biex naraw illi qegħdin nagħmlu il-progress illi nixtiequ namlu fid-direzzjoni li nixtiequ uh, immorru fija. Inna snini issa nitkellmu dwar uh, l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea illi eh, għandhom etibatu eh, minn eh, effiċenza fil-amministrazzjoni tat taxxa mhux biss il-ġbir tat taxxa innifisa manka fis-sitwazzjoni dwar l-evażjoni tat taxxa. Dawn kollha huma affarijiet li jridu jittejbu maħniex qed naraw progress qegħdin naraw frodi marbuta mal-VAT, il-tranzazzjonijiet karusell illi xorta baqgħu problema u dażmin bil-problemi ta' kriżi li għandna ma nistgħux inħallu li dawn l-affarijiet bqgħu għaddejjin kif huma l ħar punt illi xtaqt insemmi um, ma nafx eh, eh, xanna bżon bħala kwantita ta' flus ekkux 234 miljon jew le, imma żgur li tikonna il-flus biex naraw illi l-affarijiet jaħdmu b'mod effettiv u anka dan ikun iseraw iċ-ċittadini. Madam Chair. Grazie tassi, Signor President. Grazzi ta' sew rapporter tal-li inti tajtna spiegazzjoni tal-proposta kollha kemmi. U għandi wkoll xi ftit kummenti. U issa li tinħares li nista' nara li aħna kważi kważi ħankunu konformi mal-Sur Stolojan u Sur Clint rigward l spejjes il-flus, in-nefqa' fuq daw l affar li kont qed titkellem fuqhom, mela punt ġenerali. Is-sur Tolojan fil diskors tiegħu semma il-kompetitività Ewropea. U waħda mill-punti l-aktar importanti, essenzjali li jistaw waslu għal kompetitività Ewropea aktar olja u aktar tajba hija l-istat ta' dritt fil-qasam tal-ġurisdizzjoni tat-taxxa. Issa, fl-opinjoni tiegħi, aħna bħalissa ninsabu konformi li sijar huwa konformi mar rapport. Issa, xi punti speċifiċi? Jiena naqbel 100% mal-rapporter meta u jitlob li kunem kooperazzjoni effiċenti u b'saħħitha bejn l-awtoritajiet tat-taxxa U dan ma jsirx biss fiħdan l-Unjoni Ewropea imma anki barra l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa jispeċifika li dan għandu jsir ukoll barra l-Unjoni Ewropea ġifiri l-istati u l-pajjiżi li jixtiequ eventwalment jissibu fiħdan l-Unjoni Ewropea eventwalment. Dak kien punt numru wieħed. Issa, punt numru tnej, aħna wkoll konformi bi kolna aktar kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet tat-taxxa blan li nilimitaw il-frodi fit-taxxa u anki l-evażjoni tat-taxxa. Mod sinifikattiv. Hawnhekk mhux ħajkonna żgur eh, punti ta' nuqqas taftejn jew ta' qbil għax ħanaqblu żgur. Issa punti ta' kawtela jew punti li forsi nistgħu nsaħħu. Hawnhekk qed nitken fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa. U dan insibuh fil-lamenda numru 3 jew inkella l-infaslu ehm, limiti minimi. Aħna ser niddiskutu din il-emenda mar-rapporter u anki ser nippruvaw insibu mod adattat kif nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni. Issa, fiskali su programmi simili fil-ġejjieni m'għandhomx fl-opinjoni tagħna jippruvaw jarmonizzaw oqsma marbuta ma' tassazzjoni fuq livell Ewropew. Aħna nemnu li dawn id-deċiżjonijiet għandhom jibqaw fidejn l-istati nazzjonali u anki b'mod rigorus għandhom ikunu bbażati fuq ftejim tat-taxxa bilaterali ma' pajjiżi terzi. Issa l-esperti. Aħna favur li konna listi ta' esperti esterni u għonek naqbel Massur Klint. jekk aħna irridu nik nużaw is-servizzi ta' tal-esperti rridu nużaw l-aħjar kwalità, l-aktar nis li huma mħalsa. U il dan għandu jsir fil-proċess kolli kemmu meta aħna nħarsu lejn u anki nażlu dawn l-esperti dawn fil-perspettivi tagħna, eh, fl-opinjoni tagħna, din l-għażla għandha tkun pubblika u trasparenti. Issa, flus. ma nistax ngħid iktar minn dak li qal Sir Clint għaliex jiena naqbel miegħu fil-mija. Aħna wkoll inwissu kontra xi ħaġa li tista' twassal għal ħafna nfiq ta' flus, sparpaljar ta' flus. Speċjalment meta niġu l-investiment ta' flus ta' dak li juar fina ħjar fit-taxxa, f'nies li jifmu aktar u anki meta niġu għal l-esportazzjoni ta' kooperazzjoni għal l-aħjar prassi. Dawn ma l-emendi tiegħi jina ħejjejt numru ta' emendi u ma naħsibx li din il-proposta hija xi ħaġa kontroversjali. Grazzi. Thank you, Nicholas. Grazzi, Nicholas. Kieġbok. Grazzi. Grazzi, Signor President. Jiena nixin ringrazzja li rapporter għal prezentazzjoni tagħhom. U u semma l-istorja bażikament ta' dan is-suġġett. Jekk jiena nixtieq nirringrazzjah li permezz l isforzi tijaw u anki l-isforzi tal-komitat, il-kommissjoni fl-axar femet li ikun hemm xi tip ta' distinzjoni bejda iż żewġ aspetti, ġifiri il-kollaborazzjoni ta' taxxa u kwistjoni marbuta madwana u bekk inkun nistgħu naħdmu mod effiċenti għax inkunu ħloqna distinzjoni bidew żewġ kategoriji. Għalhekk issa aħna qegħdin nindirizzaw kwistjonijiet marbuta mal evażjoni tat-taxxa u anki frodi. Issa mill-osservazzjonijiet tiegħi rigward ċertu ammendi li nistama li ser ikunu fl-ispirtu ta' dal senajt fil-fat, irridu li konna kooperazzjoni bejn l-autoritajiet kollha tat-taxxa biex jindirizzaw din il-kwistjoni ġifri l evazjoni tat-taxxa u anki il-frodi tat-taxxa. il sistemi ta' informazzjoni huma ta' għajnuna u huma wkoll neċessari, imperattivi anzi. Però din il-kwistjoni partikolari din hija kwistjoni pjuttost teknika. Il-lat politiku hija kwistjoni ta' min il-min wara min ħaniġru, xtib ta' evażjuri ta' taxxa ħanippruvaw infittxu. Eh, dawn ma' osservazzjonijiet politiċi nixtieq nagħmel u allura hemm rida biżejjed b'saħħitha minnaħa tal-Unjoni Ewropea u anke mill-Istati membri biex jimmiraw biex jolqtu l-aktar evażuri kbar feħda l-Unjoni Ewropea? Rridu nsibu min jevadi t-taxxa u anki min jitrasferixxi l-fondi lill-kumpaniji tagħhom f'pajjiżi terzi, l-ferrat tal-kumpaniji tagħhom. Aħna għandna bżonn li naqbduhom pero naraw li r-regoli jridu jkunu effettivi u li jkollna rida politika, irridu nimxu l-qoddim sabiex u sistema ta' tassazzjoni aktar ġusta. L-aħħar osservazzjoni tiegħi għandha x'taqsam jew nista' ngħid jagħti ta' riserva rigward il-preżentazzjoni li saret mill-kollega tagħna rigward l-użu ta' esperti. Jinħoss li aħna ma nifżon daw l-esperti li ġew imsemmija biex ikonna kooperazzjoni jew biex ikun hemm sforz minnaħa ta' kulħadd anke mill-awtorit kollha tat-taxxa tal-Istati Membri. Minkejja dak li qed ngħid jidher li wkoll hemm nuqqas ta' kjarezza dwar dawn l-esperti, min ser ikun dawn l-esperti u għalfejn ser jiġu użati dawn l-esperti mill-autoritajt nazzjonali. Għalhekk l-ewwel net aħna ma naqblux mal-ħtieġa li konna esperti barranin u e, esportazzjoni esterna għal dan il-programm u f'dan l-ispirtu aħna ser inres u numru ta' amendi differenti. Però xorta waħda nixin ringrazzja rapport, il-rapport jara xogħol tajjeb li għamel, grazzi. Għatanna ħina l-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qed tagħmel sinjal jekk jogħġbok. Forsi inti tkun tista' twieġeb ukoll il-kummenti tar-rapporter? Kommissjoni kieġbok. Grazzi tassew, Signora President. Fil-fatt jina ser nkun konċis nixtieq l qabel kollox nirringrazzja lir rapporter għal mod kif indirizza il-proposta tagħna u għal-rapport tiegħu kien kompressiv ħafna il-mod kifu spiega xini il-proposta tagħna tal-fiskali selfejn. Jien għandi ftit kummenti rigward il-proposta tiegħu u xi kummenti li intqal minn Mr. Klint. Rigward il-proposta tagħna nix nqajjem żewġ riservi rigward amenda 13 marbuta mal-kontrolli multilaterali fejn aħna nħossu li it-test preżenti huwa konformi mal-leġiżlazzjoni fuq kooperazzjoni amministrattiva u l-pressi preżenti kienu kontrolli multilaterali organizzata minn żewġ pajjiżi. Dawn urew li huma effiċjenti u ma jqajmu l-ebda problema f'dak li hu eżekuzzjoni tal dispożizzjoni prezenti, dispożizzjoni preżenti identika għal dak li għandna fil-programm tal-Fiskalis 2000. Rizerv oħra għandha x'taqsam ma' amenda numru 15 u din għandha x'taqsam ma' definizzjoni ta' limitu massimu 80% dwar il-kapaċità ta' l-IT. Mhix amenda 15 imma amenda 14. din għandha tilimta l-nefqa marbuta mal-kapaċitajiet tal-IT għal massimu ta' 80% tal-budget totali. Ta' bilħaq, fl-opinjoni tagħna din tmur kontra il-flessibilità tal-programm preżenti u kif ġi rekomendat fil-evalwazzjoni temporanja, rritu għanna l-possibilità matul bil-ħajja ta' program li hija ħajja pjuttost twila ta' seba' snin li nallokaw riżorsi baġitarji skont il-ħtieġa ma nafux aħna fej ħajkun neċessarju li jmur il-flus allura importanti li nkun effiċjenti sabiex nallokaw il-flus bil-mod li jkun l-aktar trasparenti. Għax aħna t-namlu programm annwali sabiex nkun nistaw nallokaw il-flus u tajb li konna flessibilta biex namlu hekk. Rigward il-kommenti li saru minn naħa tas Sir Clintz, nishtiq nixtilkom l-attenzjoni għal din informazzjoni. Kif inhom jus f'artiklu 10 tal-abbozz tal-proposta tagħna, t-taħriġ huwa responsabilità nazzjonali. Ħafna mit-taħriġ, il-kompetenza tal-personel tinsa fil-idejn l-istati membri. ħafna mill-istati membri għandhom skwoli, eh, skejl tat-taxxa, skejl tat-taxxa u aħna fil-programm meta naraw eżattament kif jaħdmu daw il-27 amministrazzjoni huwa diffiċli biex eh, noħolqu l-istess tip ta' ħiliet, pero aħna f'daq permessa dan it-taħriġ ridu niġbdu informazzjoni, informazzjoni addizzjonali minn dak li jsir fuq livell nazzjonali. Mix xi ħaġa ambizzjuża din, però utli. Aħna minnija diġà l ġurnata u fil-fatt dan l-approċċ nixtiequ li nkompluh u l-autorità taxxa nazzjonali donnhom pożittivi wkoll. It-tieni net, aħna nixtiequ nidu l-attenzjoni fuq artiklu 16 li għandha x'taqsam mal-monitoraġġ fejn fil-proposta preżenti aħna qegħdin nipproponu li inkomplu monitoraġġ kontinwu ta' daw il-programmi sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu rapport ta' bażi regolari ta' dak li qed jiġri fuq kull azzjoni eleġibbli li qed issir f'dan il-programm. B'dan il-mod, kull minu interessat ikollu informazzjoni f'waqta. Dawn huma il-kommenti tiegħi, Sinjor President, u nirringrazzjak. Pietro, grazzi. Sinjor President, jina nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi li tkellmu u tar rekomendazzjoni li tawni u jiena lesta li naħdem mal-kollegi tiegħi sabiex bekk aħna kun nistgħu naslu għal formulazzjoni tajba jew aħjar tal-amendi tagħna naqblu li l-amenda li għandha x'taqsa ma kif aħna nistgħu nillimitaw il-parteċipazzjoni ta' l-esportazzjoni u kif nistgħu nżidu l-valur miżjud u anki kolna amendi aħjar, aħna se nippruvaw fiċi nilħu kompromess, pero nixtieq nisħaq mill-ġdid li aħna kellu diskussjonijiet mal l-autoritajiet tat-taxxa minn stati membri differenti u nixtieq ninfurmakom li dan jista' jkun programm wieħed fejn ir-rappreżentanti ta' l-autoritajiet tat-taxxa mhux fuq livell oli imma jgħidu livell aktar baxx jistgħu jinġabru flimkien u jagħmlu skambju ta' arfien u anki l-aħjar prassi. Mem lebda program fejn rappreżentanti tal-awtorità tat-taxxa jistgħu jipparteċipaw u jagħmlu skambju. Rigward il-beħ, jien għandi xi għandi xi esperjenza naħdem fuq l-IT f'pajjiżi stess u f'kapaċitajiet differenti nista' ngħidilkom li m'hemmx limitu għall-IT f'dak li għandu jaqsam ma' flus u interess. Dak li għanna f'moħna meta aħna nippruvaw ngħidu iva għanna limitu massimu għal 80% tal-budget totali dan għandu jkun allokat għal kapaċitajiet tal-bini tal-IT. Umbat meta niproponu ammont massimo aħna nkun qed nieħdu konsiderazzjoni dak li kun qed jiġri jew dak li kien qed jiġri waqt il-programm fiskalis mill-2007 sal-2013. Ovvjament jina qrajt ukoll il-komunikazzjoni ta' Sur Barroso fiħdan il-Parlament Ewropew, meta kien ġi l-Parlament Ewropew, u l-ħtieġa li kolna flessibilità jina rajt u koll li għamilna progress għaliex xan aktar limiti massimi fil-rapport ta' qabel u issa wasalna għal limitu massimu wieħed sabiex bekk aħna ikolna limitu massimu bejn l-IT u anki kooperazzjoni bejn l-autorità taxxa f'dak li ju skambju ta' arfin u skambju ta' l-aħjar prassi. Ovvjament aħna ser niddiskutu bejnietna, ġifri l-kollegi fiħdan il-Parlament Ewropew, mbagħad forsi nkun nistaw naslu għal trialogu ġala darba nkunu il ħakna din il-proposta. Grazzi tassew nittama li nkun nista niffinalizza mill-aktar fis. Mela nix inħabrilkom u koll data tal-iskadenza l-amendja huma 16 ottubru. Il-konsiderazzjoni tal-amendi ser issir fil-5 u 6 ta' novembru, il-votazzjoni fikon ser issir fil-28-29 ta' novembru. Issa, il-laqa hija sospiża sa l u nofs meta il-Kummissarju għallu Munja jiġi fostna biex ikollna skambju ta' prassi rigward punti marbuta mal-politika ta' kompetizzjoni. Grazzi tassew. Right. Um, I welcome... Uh... Nati merħba l-komissarju Wakin Almunja għonek fil-komitat għanna dan il-format mux soltu għonek. u jinsa nispiega xie affarijiet imbat indulej rapporter tal-grupp ta' hidma, Antolin Sanchez Pesedo imbat Ndur lejn ix-shadows u forsi xi kelli oħra li jixtiequ jintervjenu. Nittamaw li l-kummissarju ukoll jiġu asmuru l-kafe biex ikun jista' jibqa' dej. Nittama, Signora President, grazzi ta' sew tal-li stedintuni għal-darbohra unek jiena nishtiq niprezentalkom illum il-fatturi ewlenin tal-program ta' ħidma għas-sena id-dieħla u fis-settur tal-politika eh, tal-kompetizzjoni forsi uħut minnkom indunaw li fl-aħħar diskorsi tiegħi jiena ippruvajt nistabilixxi rabta jew niċara kif jina nara din ir-rabta bejn l-istrumenti ta' politika tal-kompetizzjoni differenti kartels, antitrust, mergers jew inkella kontroll tal-għajnuna tal-istat u nitkellem dwar il-prioritajiet tiegħi f'dawn iż-żmien diffiċli, l-prioritajiet huma li kuna l-ħer kondizjoniet biex nixprunaw it-kabbir u pala pjattaforma tajba għal dan eh, l-xprunar ta' tkabbir irridu illi nwessaw unsaħħu issu uniku l-inizjattivi li qed inressa illum huma mnebħa minn dawn il-konsiderazzjonijiet jien għandilan illi intejjeb dak illi jiena nikkonsidra dik li jiena nikkonsidra sistema eċċellenti tal-politika tal-kompetizzjoni, l-qafas tal-politika li għandna Iżda jiena kuljum qed nistaqsi li l-nifsi kif nista' wieġa aħjar għal l-isfidi li għandna. Permezz ta' dawn l-istrumenti ser nibda bl-inizjattivi tal-Rajnuna tal-Istat u kol ser nirreferi aktar tar tal-azzjonijiet ta' antitrust. Kif għat qabel? Fismih reċenti mal-forza ta' taxxa mexxija minn Antoni Sanchez Presedo il-komunikazzjoni dwar modernizzata l għal tal-istat li ġita dotata f'Mejju stabilit pakket ġenerali bitlet għanijiet l ewwel net li nizguraw li regoli tal ajnuna tal-istat jappoġġaw tkabbir għaqli inklusiv u sostenibli ek kif aħna qegħdin nfissru l-għanijiet strateġiċi tagħna fl-Istrateġija Ewropa 2020 it-tieni net permess ta' modernizzar tal-kontroll tal-għajnuna tal-istat jina rrit illi nagħti priorità aħjar l-infurzar ta' affarijiet li għandhom impatt ta' ċertu sinifikat fis-suq intern tagħna u wkoll it-tielet net jena rrit illi jkollna proċess ta' deċiżjoni ta' teħid ta' deċiżjoni aħjar. Palissa dejjem minn żmien fejn aħna nixtiequ li nsaħħu it-tkabbir u fl-istess waqt aħna nafu kemm ħafna mill-istati membri tagħna jsibuha diffiċli li jagħmlu amministrazzjoni tal-riżorsi pubbliċi għaliex huma involuti f'konsolidazzjoni, fi strateġiji ta' konsolidazzjoni fiskali. Punti vista tal-finanzi pubbliċi jiena nixtieq nitkellem dwar il-kapaċità tal-istati membri tagħna illi waħda zbilanċjata huwa diffiċli jkun hemm il-flejjes pubbliku biex jiġu finanzjati l-anijiet tal-politika kollha, imma qegħdin naraw illi hemm sbilanċ kbir fiħdan is-suq intern u għalhekk huwa aktar importanti illi niżguraw il-kontroll xira tal-għajnuna tal-istat kif ser nwettqu dawn l-anijiet permezz tal-pakketta riforma tagħna kif qabel Jiena kelli smieħ reċenti fil-parlament fejn iddiskutej dawn il-kwistjonijiet se nżomm fil-qosor għalhekk nixtieq infakkarkom li aħna rridu nħeġġu appoġġ effiċenti u nfassal tajjeb minnaħa tal-gvern ta' dak li nsejjaħ għajnuna statali tajba. Irridu nżidu kol kontroll ta' sussidji illi ma jagħtux inċentivi reali lill kumpaniji Għajnuna statali ħażina jew nkella sussidji pubbliċi ħżiena li joħonqu l-investiment pubbliku u jżommu kumpaniji mhux effiċenti fis-suq. Ir-reġim li ser joħroġ minn din ir-riforma ser inaqqas il-pis amministrattiv ukoll għallajnuna b'impatt limitat fuq il-kompetizzjoni u wkoll wassal għal aktar ċarezza fir rigward tal-oti tal-għajnuniet. Ser nagħmlu bidliet biex nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet aktar malajr u wkoll nifukaw fuq l-impatt fuq il-kompetizzjoni. Fejn insabu hawnhekk xhur wara li aħna adottajna din l-istrateġija. Aħna għamilna reviżjoni profonda biex dawn il-prinċipi tal-inizjattiva nibdluhom linji gwida settorjali reveduti. Spiċċajna konsultazzjonijiet pubbliċi dan l-aħħar ukoll dwar il-linji gwida dwar regolament illi għandu jinbidel u dwar xi kwistjonijiet proċedurali edin namlu aktar ħidma dwar il-revizjoni tal-linji gwida differenti pal per eżempju dawk għall aeroporti u l-avjazzjoni, dawk għall lajnuna reġjonali, dawk għall ristrutturar industrijali, għall kapital tar riskju għall appoċ ambientali għal għall riċerka, svilupp u għajnuna tal-innovazzjoni. L-evalwazzjoni tagħna ta' dawn il-linji gwida issegwi metodoloġija komuni l-għana u lini huwa li l-Ewropa natuwa reġim illi japprova l-appoġġ tal-gvern meta dan l-appoġġ pubbliku ta' bilħaq ikollu effett ta' inċentiv biex innaqsu l-burokrazija għal ċertu każijiet aħna qegħdin nikkonsidraw li nestendu il-kamp ta' applikazzjoni ta' regolamentazzjoni u kol tal-regolament ta' eżenzjoni, aħna għedin nikonsidraw illi nestendu lajnuna statali f'din l-eżenzjoni għal-lajnuna l-innovazzjoni danni kawzati minn naturi dizastri naturali għal ċertu infrastruttura ta' broadband għal reġuni għal residenti ta' reġuni remoti u kol għajnuna l-forestrija biex nibilanċaw din l-estensjoni Biex jibbilanċaw din l-estensjoni l-istati membri jridu juru rivel ġdid ta' impenn għal responsabiltajiet li diġa għandhom b'mod partikolari kif huma ser jamministraw l kopertura tajnuna tagħhom f'dan ir-regolament ta' zenzjoni u l-adozzjoni ta' dawn l-iskemi biex huma jkunu jistgħu jonfqu il-flejes pubbliċi. Ovvjament il-Kummissjoni mhux ser iċċedi l-kompetenzi esklusivi tagħha fl-infurzar tal-għajnuna statali imma aħna rridu illi l-istati membri jkunu valuti kollha kemm huma u mhux idumu biex jikkonformaw mal-regoli tal-għajnuna statali. Fl-aħħar net bidliet fir-regolament aħna irdu niftu l-possibilità biex il-Kummissjoni tkun tista' tagħmel inkjesti settorjali fis-settur tal-għajnuna statali u tikseb it-tarif direttament mill-postijiet tax-xogħol. Il-ħidma Qed tavanza din mhijiex diskussjoni faċli l-ewwel kuntatti mal istati membri dwar din il-possibilità ta' li nistaqsu direttament li l-parteċipanti ta' swi biex nkun onest ma'kom ma tantx ġiet melquha mod tajjeb iżda jiena ser niprofa nikkonvinċi lill istati membri illi din hija tajba għalihom mhux biss għall-Kummissjoni u l istituzzjonijiet li aħna nizguraw li niksbu l-informazzjoni meħtieġa permessa dawn l istrument l-ġodda biex bekk inkunu nistgħu nadottaw deċiżjonijiet fis-settur tal-għajnuna statali binqas diffikultajiet. Minn kemm spiss niltaqgħu magħhom bħalissa, issa għal parti l-oħra ta' responsabiltajiet tiegħi antitras l-amalgamazzjonijiet il-kartels. Fil-qosor ser ngħidilkom dwar dak li qegħdin namlu f'dan il-perjodu fis-swieq tal-enerġija kif tafu aħna dan l-aħħar ftaħna proċedimenti formali kontra Gazprom u d-deċiżjoni dwar eh, il-check utility chess qegħdin nistennewa l-aħħar ta' din iż-żena. Il-ħidma tagħna ma' Google ukoll qed tkompli għaddejja u bħalissa qegħdin nirrevedu il-każ tal-falliment ta' Microsoft illi iżom mal-impenji illi huma ħadu fl-2009 u ma jridu jieħdu deċiżjoni dwar dan il-każ mill-aktar fis possibbli qegħdin ukoll nitrattaw il-privattivi dawn il-kwistjonijiet huma inklużi fil-dawn kim seħa gwerer tal-privattivi fost minn jipproduċi il-mobile phones għandna l-każ ta' Samsung u kol kasta ta' Microsoft jew Apple kontra Motorola. Aħna ninsabu attivi f'dan is-setturi ġodda tal-informazzjoni l komunikazzjoni aħna attivi fis-suq tal-e-books u bħalissa qegħdin nagħmlu testing tal-impenji li aħna negozjajna ma' erba edituri kbar u ma' Apple biex ikollna kompetizzjoni effettiva hawnhekk. Ix-xahar li għadda approvajna patt bejn l-Universal u l-EMI għall-industrija tal-mużika u kellna pakkett ta' rimedji biex bekk aħna stajna niċċaraw din l-amalgamazzjoni. Itħassib ewlien illi kena ġi analizzat f'din l-amalgamazzjoni u kien jirreferi għas suq digitali ġdid għal-mużika l-sfidi hawnhekk f'dawn il-każijiet hija illi din hija industrija ġdida u li tinbidel malajr u d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu l aktar fis possibbli biex inżommu iswieq miftuħa u kompetittivi għandna suq ta' telekomunikazzjonijiet ukoll suq magħruf ieħor. U importanti illi dak li kun isegwi mar segwi regoli hawnhekk għandna il-Portugal Telecom u il-kas ta' Telekom Slovak u dak tal-Ġermanja. Aħna qegħdin nitrattaw l-amalgamazzjoni fost Hutchinson Austria u Orange Austria u għajjimna oġġezzjonijiet dwar din l-amalgamazzjoni minħabba il riskju li dan jista' wasal konċentrazzjoni għolja fl-Awstrija. Nittamaw illi niksbu il rimedji xirqa biex aħna inneħħu it-ħassib tagħna hawnhekk issa dwar is-servizzi finanzjarji aħna bdejna serja sħiħa ta' azzjonijiet għandna l-investigazzjoni tal-kartell li tinvolvi bosta istituzzjonijiet finanzjarji illi aħna nissuspettaw illi għamlu manipolazzjoni tal-benchmark ta' referenza l-Jobor, l-Libor u kol kumpanija ġapuniża. Għanna u kol investigazzjoni fissu ta' CDS li tinvolvi bosta banek ewlenin u jista' jkun hemm foreclosure tal-trade unionisti hawnhekk fil-suq ta' CDS. Il-ħidma tagħna tkompli fir-rigward tal-banek f'diffikultà f'Ġunju aħna ħadna deċiżjonijiet li jinvolvu żewġ banek Ġermaniżi il-Bank Spanjol Unim illi inkiseb minn bebe u be u kol il-Grupp Dexia. Hemm bżonn illi naħdmu aktar biex insolvu il-bqija tal-kas Deksja U kol aħna għedin analizzaw il-pjan ta' ristrutturar ta' Belfius, il-fera Belġana ta' Deksja. L-azzjoni ta' nfurzar tagħna hija importanti wkoll. Aħna qegħdin nittrattaw l-amalgamazzjoni fis-settur tal stainless steel, għedin nitrattaw u kol merġer importanti jħor, l-United Parcel Service UPS u TNT, u rċevajna, notifika formali għal eh, amalgamazzjoni ta' Glencore u Estrada. Fis-settur postali lajnuna statali u kol kella. Parti importanti, aħna ħadna sensila ta' deċiżjonijiet illi jinvolvu Deutsche Post, B-Post, La Post fi Franza, Rennik Post fil-Greċja, il-UK Post Office u Royal Mail fil-Renju Unit, u f'żewġ każijiet Deutsche Post u Belgian Post. Aħna edna illi kun tlabna li kun hemm irkupru tajnuna mhux kompatibbli. Wara r-rapport tal awtoritajiet nazzjonali aħna stabilejna task force marbuta dwar is-swieq alimentari illi huma spiss qrib il-ħajja ta' kuljum tal-Ewropej. U nittama li fix-xhur illi ġejjin xi konklużjonijiet minn din it-task force jippermettu illi aħna nsaħħu l-azzjoni tagħna kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari wkoll fuq il-livell ta' awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Settur importanti ieħor dak tal-industrija tal-farmaceutika l-Umbek u Serje żewġ kumpaniji farmakoloġiċi rċevew oġġezzjonijiet tagħna qabel il-btajjel tas-sajf aħna mħasba li dawn il-kumpaniji użaw ħażin il-privattivi tagħhom biex iżommu swieq maluqa għal mediċini ġeneriċi nittamaw illi s-sena d-dieħla jiġu adottati deċiżjonijiet illi jibdlu il-prattika attwali. Fis-settur ta' trasport nista' garantilkom illi dan is-settur ser iżomna biżla fix-xhur illi ġejjin għandna linji gwidi ġodda s-settur tal-avjazzjoni u fl-istess waqt irridu nippruvaw insolvu ħafna każijiet tajnuna statali illi għanna fil-pipeline tagħna hawnhekk. Fl-istess waqt qegħdin nittrattaw it-tielet tentattiv tal-Ryanair illi jikseb il-kontroll ta' Aer Lingus u din l-amalgamazzjoni qed tiġi reveduta bħalissa aħna qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għal problemi ta' żewġ alleanzi Sky Team u Start bl-istess mod ta' kif aħna solvejna xi problemi ta' kompetizzjoni fl-Alleanza One World. Fl-aħħar net jiena ser nagħlaq din l-introduzzjoni b'aġġornament dwar l-inizjattiva tal-azzjonijiet ta' danni antitrust li hija inkluża fil-programm leġislattiv tal-Kummissjoni ta' din is-sena. L-inizjattiva għandha lan illi tiċċara ir-relazzjoni il bejn l-infurzar pubbliku u dak privat u tiżgura illi il-kumpaniji u ċ-ċittadini fl-Ewropa ikunu jistgħu jeżerċitaw b'mod effettiv id-dritt tagħhom illi jitolbu kumpens għad-dannu illi jsirilhom minħabba ksur ta' kompetizzjoni. Intom tafu aħjar minni kemm hija diffiċi din id-diskussjoni hawnhekk fil-Parlament u kol fir-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-partijiet interessati dawk privati u kol dawk pubbliċi. Il-Parlament Ewropew saħa dwar eħtieġa għall għal inizjattiva bħal din u fla intom għamiltu hekk fir-rapport Antolin Sanchez Presedo, rapport li huwa preżenta dan l-aħħar, iżda fl-istess waqt intom konxi dwar il-konsiderazzjonijiet ta' dan ir-rapport illi votaħ il-Parlament, il-rapport Lener, u ser inkomplu niddiskutu fuq livell kollegiali dwar kif għanna nindirizzaw dawn l-alternativi differenti iżda dak li nista' ngħidilkom huwa illi fil-futur qarib jien ser ikolli l-opportunità illi hawnhekk fil-Parlament meta tixtiequ intom nippreżenta il-proposta tagħna li aħna ser nibatu lill-Kunsill u lill-Parlament. Grazzi tassew. Okay, so we'll uh, do a question and answer uh, round now. Um, I've got Antolin. Round ta' mistoqsijiet u tweġibiet għandil Antolin mandiċ il gunna rawnek? And I've got Astrid as well. And I've Għandil Sophie u kol. Mandra Onorevole Tremosa. Nicholas. Bas. Sħattijħor Elisa Ferreira. Lista twila, tgħid il-President. Insultu jkolli biċċa karta bil-lista. Antolin. Grazzi tassew, President. Jiena grat ħafna lejn il-Viċi għal Munja dak li huwa għalinna huwa tkellem dwar it-kabbir it-tisħiħ tal-finanzi pubbliċi u li konna suq intern aktar dinamiku. Dawn huma tlett għanijiet illi nappoġġa bisħieħ kien hemm żewġ inizjattivi leġislattivi li huma attwali, żewġ inizjattivi ewlenin kbar. Il-kwistjoni ta' azzjonijiet għal danni mhix kwistjoni faċli, imma jina naħseb li iva għandna bżonn ta' inizjattiva bħal din għaliex din tiċċara ir-relazzjoni bejn il plastru privatu dak pubbliku. U kol tati tweġiba għal każijiet ta' dannu ġeneralizzat li jiva rridu nagħmlu ħaġa dwarhom dwar l-għajnuna statali issa waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li ser nindirizzaw f'dan l-istadju. Inti tkellimt dwar ir-riforma attwali. Jiena nixtieq inkun naf fir-rigward ta' kumpaniji li qed jiġu ristrutturati ser tifirdu servizzi finanzjarji mill-banking jew le ser ikolkom trattament speċifiku ovvjament dan id-dibattitu irdu norbtuh ma dak dwar l-MFF il-qafas finanzjarju multianwali dak li qegħdin dak id-dibattitu li qed nagħmluh bħalissa. Inti wkoll tkellim dwar l-approċċ tal-Kummissjoni għal rati ta' referenza. forsi tista' tgħidilna x'inhi l-linja ta' investigazzjoni tagħkom, x'inhu l-approċċ tagħkom. jina naf li fl-Istati Uniti kien hemm żewġ azzjonijiet importanti, waħda dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u drittijiet esklusivi u x'impatt huma jipproduċu fuq il-politika ta' kompetizzjoni. Inti tkellim dwar il-mediċina ġenerika, tkellim dwar il-ħtieġa il il ħtieġa ta' licenzja b'mod partikolari il-programmi ta' software biex niffaċilitaw l-innovazzjoni, jiena naħseb li relazzjoni ta'kom mal-Istati Uniti dwar dan is-suġġett hija importanti immens. Jiena nixti li inti żżid xi ħaġa oħra dwar dan u biex ma ntawwalx l-aħħar net, fl-aħħar net, inti tkellimt dwar l-industri ta' network. Anke aħna interessati fil-industrija alimentari, l-industrija tal-ikel hawnhekk naħsbu li dinja parti importanti immens mill-infiq privat, fiq domestiku. Forsi tista' tgħidilna jekk matul is-sena li ġejja u ser tibqgħu taħdmu man-netwerk tal-awtoritajiet ta' kompetizzjoni f'din id-direzzjoni partikolari. Iva, grazzi tassew. Antolin. Ħames punti fil-mistoqsija tiegħek. L-ewwel nett azzjonijiet għaddanni. Dawn jinsabu fil-programm leġislattiv ta' din is-sena u nittama illi l-inizjattiva tasal sal-aħħar tal-sena ma jekk ma tasalx Zgur li ser tasal fil-bidu ta' sena d-dieħla. Intom il-kol familjari ma dan id-dibattitu. ħadd ma jargumenta dwar il-ħtieġa illi ikun hemm kumpens privat, kumpens lill individwi minħabba xkil fil-kompetizzjoni. Il-qorti qed titlobna illi aħna nagħmlu leġiżlazzjoni biex nistabilixxu bilanċ bejn it-tarif illi wieħed jeħtieġ biex ikun jista' jkejjel id-danni il-pagamenti ta' kumpens U kol irridu namlu l-investigazzjoni tal-kartel tagħna u dawk li qegħdin jieħdu sem fil-programm ta' Klemenza li hija ġlieda importanti hawnhekk kontra l-kartels. U għalek, il-Komissjoni ser tibat l-inizjattiva taħħa l-Parlament. Imma għanna il dibattitu dwar l-azzjoni kollettiva għanna il-rapport Lener illi jitlob li aħna nadottaw approċ orizzontali mhux biss f'dak li għandu xaqsam il-politika ta' kompetizzjoni ma' mill-punti di vista kollha iżda minna l-oħra Edin naraw illi għanna situazzjoni differenti għal l-azzjonijiet ta' klassi minnaħa u għaparti minnek hemm setturi illi jemnu illi l-Unjoni Ewropea m'għandix tintervjeni, m'għandix tinterferixxi hawnhekk f'dan is-settur għanna rapporti mill-kumitat ta'kom, mod partikolari mis-Sur Sanchez Presedo, illi qed jitlobna li aħna nilleġiferaw fuq il-livelli kollha fuq azzjonijiet individwali u kollettivi għad-danni iżda min-naħa l-oħra fil-parlament u l-lin mill-parlament hemm min qed jitlob għal approzz orizzontali għall-azzjoni ta' klassi. U bekk dibattitu reġa' infetaħ dibattitu li ilu miftuħ aħna se nisibu konklużjoni u eh, f'dan il-mandat tal-Parlament intom ser tinataw l-opportunità illi tilleġizlaw jew tibat t tiddiskutu dwar dan is-suġġett dwar ir-ristrutturar. Bħalissa qegħdin naħdmu dwar il-linji gwida għal setturi non finanzjarji il-linji gwida attwali għandhom bżonn jiġu aġġornati dwar is-settur finanzjarju. Aħna ser ikonna nresqu xi linji gwida iżda għadna qed naħdmu fuqhom bħalissa u ser ikollna komplu naħdmu fuqhom fl-aħjar qafas hawnhekk fid-dawl ta' din il-kriżi. Aħna fridna il-linji gwida samnihom fit-tnejn u ser nagħmlu progress fuq in-naħa mhux finanzjarja u ġala darba. Ikonna dan il-qafas tal-industrija finanzjarja aħna nkunu nistaw tal-industrija non finanzjarja aħna nkunu nistaw nħoġu b'linji gwida għas-settur finanzjarju għandna każijiet miftuħa bħal dawk ta' deksja għat irridu nindirizzawhom hawnhekk irridu nindirizzaw ir bil-flejjes pubbliku b'kontribuzzjonijiet ta' sistemi bankarji b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi illi jinsabu taħt il-programm ta' zona euro, l-Greċja, l-Portugal u l-Irlanda hawnhekk qegħdin naħdmu dwar is-sistema finanzjarja kollha kemm U l-lista ta' dawn it-tlet pajjiżi jista' jkun illi nżidu magħha l-isem ta' ċipru li wkoll talab għal programm ġenerali ta' salvataġġ u settur finanzjarju hemmhekk għandu pis kbir fuq l-ekonomija. Fuq livell differenti qegħdin naħdmu ma' Spanja għabbażi ta' memorandum ta' ftehim li binna dwaru qabel is-sajf u qegħdin naħdmu wkoll dwar ristrutturar ta' serje ta' istituzzjonijiet finanzjarji li jirrappreżentaw madwar nofs il-sistema bankarja Spanjola. U għalhekk għandna linji gwida ġodda fil-settur mhux finanzjarju u kol għedin nipruvaw nimxu lejn sistema stabli dik finanzjarja fil-rigward tal-rati tal-interess aħna ftaħna investigazzjoni jista' jkun hemm azzjonijiet ta' kartell illi qegħdin jimmanipulaw il-Libor, Uber u Tibor, it-tlet investigazzjonijiet. Jista' jkun hemm oħrajn. Dawn huma affarijiet illi jidru illi huma bħal kartels illi qegħdin jagħmlu l-flejjes mill-manipulazzjoni mhux biss jimmanipulaw. Iżda dawn huma affarijiet illi ma nistax nitkellem aktar dwarhom minħabba li hemm każ għaddej. Għandna wkoll strumenti ta' politika ta' kompetizzjoni fl-antitrust u drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandna każijiet ta' privattivi dawn jinkludu l-standards Na bosta kazijiet emmek edin naħdmu fl-imkien mal-autoritajiet ta' kompetizjoni tal-Istati Uniti dan l-axar jiena stajt. Nitħaddet maħħom dwar kif nitrattaw dawn il-kazijiet. Meta il-sit, il-privattiva, il sit il il sit il privattiva jista' jagħmel xi azzjonijiet li huma miftuħa l-abbuż u l-Amerikani għandhom l-istess ħsieb tagħna. Għanna l-kussjoni tal-privattivi li tfeċ fl-industrija tal-farmaceutika kif semmejtilkom qabel. Kenna iż-żewġ każijiet ta' Savija u Lumberg u għanna aktar każijiet fl-industrija tal-farmaceutika fejn aħna ma minniex daqshekk progress Iżda dan kollu feċ minn starriċ illi aħna minna fl-2009 għanna il-kas Novartis u Johnson Johnson u hemm kas ieħor illi qed jolqot prodott medicinali illi ma nistax niftakar l-isem bħalissa u nipreferi li ma noqgħodx nikorreġi l-minuti tal-laqatakom. Mbagħad fl-aħħar net hemm l-industrija alimentari Jena konxu illi dinja importanti għal konsumatura ħari għal ċittadin ordinarju. Illi imur jixtri kull-jum u xirja tijaw. Tiswih mux ħazin, mod partikolari dawk liktar zvantagġati fis soċjetà tagħna. Kien hemm każijiet ta' dimensjoni nazzjonali sissa u għal din ir-raġuni flimkien mat netwerk tal-autoritajiet tal-kompetizzjoni. Aħna organizzajna rapport li ġie publikat illi jispjega l-azzjonijiet illi għamlu l-autoritajiet ta' kompetizzjoni nazzjonali. Dawn kienu, dawn ir-rapporti kienu konsistenti. Il-kol japplikaw l-istess regoli li aħna obbligati li napplikaw fuq livell Ewropew U r-riżultat ta' din it-task force jista' jkun dak illi jissuġġerixxi li aħna nsaħħu l awtoritajiet tagħna u jista' jwassal għal investigazzjoni Ewropea li tinfetaħ. Iżda sissa l-investigazzjonijiet li saru kienu fuq skala nazzjonali, ovvjament bl-istess regoli, bl-istess riżultati. Bħal meta aħna nagħmlu investigazzjoni Ewropea. Thank you very much, Mr. Commissioner, for your presentation. ħafna, komissarju, għal-prezentazzjoni tijak. Huwa importanti illi il-proċedura eh, li bdejtu eh, fuq mal-Gazprom hija titkompla hija importanti ħafna mna la semmejta u tajb li wieħed isegwix qed jiġri f'dan il-każ. Huwa interessanti illi wieħed jisma' l-prijoritajiet differenti tiegħek huwa faċli li wieħed isegwi dak li inti qed tagħmel il-kartels, l-antitrust u l-kustonijiet marbuta mal-għajnuna statali. Ħafna mir-regoli tagħna fir-rigward tal-kompetizzjoni u madwar kif wieħed jitratta l-ħajja tan-negozju u l-kompetizzjoni li għandna aktar milli eh, dak li jista' jkollna fil-ġejjini f'dan ir-rigward u għalhekk jina nixxie nisqasik xista jisir l-għanet e, x'nistgħu nagħmlu aħna u l-Kommissjoni biex niskrutinjaw u nanalizzaw il-toroq differenti li għandna fl-istati membri, fir-relazzjonijiet fl-istati membri u bej l-istati membri, semmejt affarijiet oħra mm, pal li m'għandniex biżejjed kompetizzjoni, u jkun interessanti li nisimaw x'taħseb inti x'tara li huma l-opportunitajiet biex ikonna mod aktar sistematiku monitoraċ u analisi ta' dak li nistgħu nagħmlu biex inneħħu eh, l-ostaklu għal kompetizzjoni ġdida kemm fl-Istati Membri u kemm bejn l-Istati Membri. Imbagħad għandna kwistjoni oħra dwar l-ekonomija Ma kienx wis ilu illi il-telekom u l-avjazzjoni kienu eh, meqjusin bħala servizzi ta', ta servizzi ta' interess ġenerali. Inti semmejt fil-risposta tijak eh, l-Antoni Sanchez Presedo, il-settur tal-iker, imma meta nitkellmu dwar il-telekom u l-avjazzjoni dawn huma ħafna importanti ħafna ħafna għall-Ewropa u għalhekk inti taħseb li hemm opportunità biex wieħed jara li kunem aktar kompetittività f'dawn is-servizzi ta' interess eh, ġenerali jew ta' interess ekonomiku ġenerali. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ekonomija Ewropea fejn Eh, l-affarijiet huma dipendenti ħafna fuq l-ispejjeż u fuq il-kompetizzjoni. Mbagħad titkellimt inti dwar l-għajnuna statali. Irid tkun hemm ċarezza eh, eh, legali biex nimodernizzaw l-għajnuna statali jiena naraw wkoll l-opportunità li wieħed ikollu għajnuna statali aktar immirata, inqas imma aktar immirata inqas għax huwa importanti għal minħala sittaxa Imanka dawk il-pajjiżi li qed eh, jikkumbattu mal-deficits, imanka biex aħna nkunu qed nagħtu kapaċitajiet l żoni differenti u reġuni differenti tal europa biex ikollhom mhux biss kompetizzjoni aħjar imanka eh, jaħdmu aħjar dawn huma tliet affarijiet li jiena nixtieqek li inti titkellem dwarhom. Eh, affarijiet żgħar li ħajħdu lill mandat kollu. Mela, l-ostaklu għatħul din hija waħda mill-aktar eh, ostakoli importanti li aħna rridu neħħu meta nkunu qegħdin nittrattaw każijiet ta' antitrust. Fih dan l-istati membri nifisom u fċertu każijiet qed nittrattaw jew itrattajna fil-passat riċenti, per eżempju fil-industrija tat-telekom, għamminija da fil-passatu anka eh, riċentement eh, li siġej appoġġana fid deċiżjonijiet f'kas eh, f'telefonija f'pajjiżi stess minħabba illi il-mod ta' kif din l-industrija ippruvaw joħolqu kondizzjonijiet aktar għar għal kompetituri tagħhom f'dan is-settur tat telefonija dan kien dan seħ fissu uh, fis-Spanja manka seħ anka uh, bejn stati membri. Per eżempju fil-kas tal-Gazprom, inti semmejtu dan l-ewwel tħassib illi kenna meta ftaħna l-investigazzjoni fil-attivitajiet ta' Gazprom fil-Ewropa ċentrali u dik tal-Vant kienet il possibilta illi jkun hemm frammentazzjoni tas-suq interna l-gas minħabba ta' ċertu klawżoli fil-kontratti li kienem bejn Gazprom u xerreja fl-istati membri biex jipruvaw joħolqu ostakoli u ma jippermettux l-esportazzjoni mill-ġdid tal-gas li tkun kun ixara mill-Polonja jew inkella minn postijiet oħra fil-Repubblika Ċeka per eżempju jew inkella f'xi pajjiżi oħra, jiġifieri dawn it-tipi ta' ostakoli, dawk li huma interni kif ukoll dawk transkonfinali u fis-suq intern huma importanti ħafna u aħna qegħdin nittrattawhom dawn it-tipi ta' ostakoli f'ħafna mill-każijiet li għandna qudiemna ħankomplu nagħmlu dan anke fil-ġejjieni. Mela, is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali ma mux uh, dwar l-industrija ta' networking biss imma anka din eh, l-industrija hija marbuta kif ta' fint aħna adottajna fl-aħħar ta' sena l-oħra qafas ġdid ma nafx hekk kien fil-bidu ta' din is-sena jgħid il-Kummissarju ma nafx hekk kienx f'Diċembru jew inkella f'Jannar. Qafal ġdid li jitratta appuntu dan biex naraw kif nistgħu eh, naraw li jkun hemm konformità ma' sussidju pubbliku għall finanzjar ta' dawn is-servizzi u il-ħarsin ta' regoli tal-kompetizzjoni fis-suq intern. Aħna insistejna għal rabta aħjar tal-efficienza fil-forniment ta' dawn it-tipi ta' servizzi u il-livell ta' kumpens għal dawn is-servizzi. Niftakar kien hemm diskussjoniet ibsa meta provajna nintroduċu din il-kriterja ta' dan il-kriterju tal-efficienza minnaħa kellna fil-Greċja. Le skużawni, zidna il-limiti minimi taħlas għalkemm eh, dan mhux bil-fors ħajjajn fl-effiċenza tas-suq. Imma dawn is-servizzi ta', ta interess ġenerali mhux ma jaħdmux biss fuq il-kalkolu tal-kumpens illi wieħed jirċievi eh, fil-bidu meta wieħed eh, jara s-sussidju x'inhu u l-ispejjeż x'inhuma u l-profitti, irridu nħarsu lejn l-effiċenza ta' min qed iforni s-servizzi permezz tal-ġestjoni ta' dan is-servizz u f'dan il-każ fil-każ tal efficienza min ħaj jibbenifika jekkux il-fornitur jew iċ-ċittadin. Iġifiri, aħna rridu nistabilixu nasab irnexxina nistabilixu bilanċ adekwat. Inti tkellimt dwar is-settur tal-avjazzjoni u l-kumpaniji tal-ajru. Aħna diskutejnijom il-linji ta' gwida f'dan il-każ dan dawn id-diskussjonijiet huma diffiċli u importanti. Minnaħa qed nitkellmu dwar sussidji għal investimenti ġodda. Imma anka għal ispejjeż tal-operat fuq livell reġjonali u lokali u irridu niddeċiedu meta u taħt liema kondizzjonijiet lajnuna l-investiment fil-airports uh, reġjonali huma kompatibbli ma lajnuna statali meta dan it-tip ta' investiment qed itejjeb uh, l-attività ta' ċertu reġuni tal-territorji tagħna u meta din l-għajnuna statali għall-airport reġjonali tista' toħloq um, kompetizzjoni mhux ġusta mal-aeroporti stabiliti mħabba din għajnuna u fl-istess waqt, pero dawn uh, l-airport, dawn l-aeroporti reġjonali huma marbuta mal-linji uh, tal-ajru uh, low cost. U anka l-problemi li qed jaħabtu wiċċhom magħhom il-kumpaniji tal-ajru naturali. Minna ħal-oħra għanna dawn il-low cost li għati permettu li ħafna miljoni ta' ċittadini kunu jistaw igawdu mis-servizz li huma joffru ġifiri emdin dan il-bilanċ ta' kompetizzjoni li tinkiseb. Eh, Imbat, għedin imiraw, edin nitkelmu dwar l-imrar aħjar tal-ajnuna statali, għedin nitkelmu dwar dan fil-qafas ġdijt eh, dawn il-linji ta' gwidi ġodda, revizjonati, uħantikom eżempju, eżempju, lajnuna reġjonali per eżempju, biex eh, wieħed jattira eh, l-investiment f'reġjuni fl-Ewropa. Din il-ġimma eh, il-reġjuni kollha ta' biex minn pajjiżi Ewropej differenti għall open Days qegħdin niddiskutu li ta' gwida U il-ħamis jina sejjer f'dawn il-konferenzi tal-Open Days mal-kollega tiegħi il ħan biex aħna niddiskutu dan mal-awtoritajiet reġjonali. L-effett tal-inċentiv biex wieħed jattira eh, mhux kollu mhux dejjem huma bil-fors pozittivi irridu niġbdu aħna l-investiment lej dawn ir-reġuni. Irridu nqoddu attenti fejn qed imorru l-investimenti mhux bil-forsi morru dejjem għall iktar reġuni li għandhom tiġa ħafna flus, irridu nimmiraw eh, l-azzjonijiet tagħna nifmu aħjar fejn hemm falliment tas-suq eh, anka fil-lokazzjoni tal-investiment x'inhi l-intensità li wieħed irid jagħti li bija li tagħti din l-għajnuna kif jista' jiddistribwixxi l-investiment eh, dawk li għandhom forsi reġuni anqas minn 75% tal-GDP eh, Eh, jew eh, dawk li qabżuha ma' xorta għadhom inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma diskussjonijiet diffiċli li aħna rridu nqisu. Imma minnaħa rridu naraw id-diffikultajiet tal-budgets nazzjonali u anka dawk reġjonali għalhekk rridu nkunu aktar preċiżi. Imma fl-istess waqt rridu nqisu wkoll li fi kriżi dawk li jistgħu jattiraw l-investimenti jista' jkollhom aktar opportunitajiet illi jiġildu kontra l-konsekwenzi tal-krizi u jelbuhom. Din hija diskussjoni diffiċli imma fiċ-ċirkostanzi tal-lum hija aktar diffiċli u żgur tifmu e, xi tkun se tkun l-aħħar deċiżjoni tal-Kummissjoni. Sofi, misisa, grazzi ħafna President, grazzi li Kummissarju tal-li hija hawnhekk Mana għal darboħra biex ikuna dan l-iskambju ħankun fil-qosor, niprofa nkun fil-qosor. Fuq l-għajnuna statali inti semmejt illi qed eh, taħseb fuq l-estensjoni tal-blok, tal-regolament tal-blok exemption. Imma, meta kont dar darboħra, inti għet illi il rapport juri illi 40% sa 40% tal-każijiet illi Eh, kenna kienu dubjużi, mu miex ċari, ku miex ġustifikabli. Għalek ma neċċaraw dan il-punt, qabel maħna namlu estensjoni tal-ambitu, tal-General Block Exemption Regulation. Kif eh, tivverifika jekk il-prestazzjoni tal-autoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali pala parti minn netwerk tal-kompetizzjoni Eh, Gunnar Hockman kien qed jitkellem dwar eh, l-aeroporti u l servizz ta' interess ġenerali u l-ġimgħa l-oħra rajt fl-Olanda eh, każ ta' servizz tal bil-vapur fejn l-awtoritajiet qed jagħmlu sforzi biex iżommu lura minn kumpaniji oħra li jitlu f'dan is-suq. Ma nafx hekk l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u miex effettivi. Inti verifikajta din il-ħaġa eh, sistema hija qawwija da skemm hija qawwija eh, l-iktar ħolqa dajfa tagħha. Eh, issa dwar il-kartels u l-antitrust inti semmejt il-każ ta' Google. Għajimna ah, l-kas ħafna drabi. Tlabna għal ah, inkjesta fil-settur huwa diffiċli li wieħed jgħid li ma settur qed nitkellmu dwaru hemm servizzi illi huma kompletament ġodda li huma uniċi eh, social networks per eżempju bħal Facebook. Dil-ġimgħa ħabbar illi issa għandu biljun utent, eh, utenti, iġifiri, wieħed minn kull seba' persuni f'din il-pjaneta qed juża il-Facebook. Ġviri, eh, dawn huma mm, eh, monopolju, effettiv, m'għandhomx kompetizzjoni, għandhom eh, seta kbira. Ma nafx jekk għandux ikun hemm xi regoli jew tħassib dwar dan, imma huwa ta' tħassib li hemm kumpanija li għandha biljun utenti utent fiha u li għandha tant setta li wieħed diffiċli jinfurza eh, fuq għal ħarsin il-regoli tal-ħarsin tad-data tal-għażla tal-konsumatur u affarijiet oħra bħal dawn. Ma nafx il-Kummissjoni hux qed eh, taħseb dwar kif tista' titratta dawn is-setturi li mhumiex tradizzjonali u li huma kompletament ġodda kif se nittrattawhom dawn. Għax kultant jiena naħseb illi eh, aħna nħarsu lejhom bħala eh, xi eh, startups, xi kumpaniji li għadhom jinbdow minn xi teenager huma kbar, huma inizjattivi ta' fascinu li jiena ma rridx ovvjament nirrestrinġihom imma żuguri li għandna naħsbu naqra fuq dan issa l-aħħar mistoqsija tiegħi hija naf li kienaw mistoqsi oħra tajt il-president. Tiġa staqsejna din il-mistoqsija. Kemm il-darba staqsejna, x'se tagħmel il-Kummissjoni fir-rigward tal-settur tal-cards? Jekk ħaddu ma tieħu azzjoni ħajkun impossibbli biex ikun hemm mm, Eh, eh, min jidħol eh, pala ġdid f'dan is-settur. Mela, ħankun fil-qasir jgħid il-komissarju biex ma toqgħodx tfissin il-President. Naħseb l-ewwel nett illi minnaħa huwa kompatibbli li wieħed jistabilixxi illi regolament tal-General Block Exemption ikopri s-settur fejn ma nix nirċivu notifika fejn aħna meta ma nirċivux il-menti nkunu nistgħu eh, eh, nkomplu bil-fiduċja tagħna ta' kif qed jaħdmu l-istati membri f'dawn it-tipi ta' skemi. Fl-istess waqt irridu nkunu stretti, ħafna aktar stretti milli aħna issa u nistaqsu l-istati membri biex dawn jaraw li huma konformi fid-doveri tagħhom. Ir-responsabilità tal-għuna statali hija tagħna esklusivament, imma huma jridu jikkonformaw ma' regoli li nagħmlu aħna bħal dejjem. Iridu jimxu ma' regoli u jadduttaw skemi jiċċekjaw li dawn l-iskemi ma jmorrux kontra il-regola tal-għajnuna statali u jridu jaraw eh, dan l-element. Xi stati membri qegħdin jagħmlu dan. Oħrajn kienu organizzaw il-proċeduri u il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet biex ikunu jistaw iqisu e, e, kemm huma e, konformi l-iskemi tagħhom id-deċiżjonijiet tagħhom. Imbagħad hemm xi stati membri li qas taw każ. Inti kellek raġun fl-ewwel analisi tagħna dwar dak li kien qed iseħħ bil-iskema ta' notifika f'dan ir-regolament imsemmi xi 40% ma kinux konformi fl-istess waqt aħna għana l-esperienza biex nejdu illi e, ma jistax, e, per esempio, li mux tajjeb, eh, li mux se funzjona ħjar su internet aħna naqbu fu għajnuna, per eżempju, fil-foresterija jew xi għajnuni toħra, irridu nifukaw aħjar pero fuq xinuwa veru relevanti u xinuwa priorita. E, naħseb dawn huma konformi dawn l-affarijiet. Qed nippruvaw naraw iż-żewġ lati tas-sitwazzjoni aħna anqas intervent minna ħatana f'każijiet żgħar fl-istess waqt aktar attenzjoni għal mod ta' kif l-istati membri jikonformaw mad doveri tagħhom fir rigward ta' din lajnuna statali kif niverifikaw uh, il-kompetenzi tal-autoritajiet nazzjonali ta' kompetizzjoni għanna dan il-network il waqaf mill-2004 ilu jaħdem u jaħdem tajjeb u qed joffrina esperjenza tajba. Edin analizzaw fil-fat uh, oqsma oħra din il-koordinazzjoni bejn il-Kommissjoni u l-autoritajiet nazzjonali illi jridu jinfurzaw l-istess regoli hija esperjenza li hija unkli għal kulħadd fir-rigward tas-sussidjarjetà u l-istess ħin koordinazzjoni tal-azzjoni. Huwa veru però li jekk l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jadottaw deċiżjonijiet li nfurzaw l-artiklu 101 u 102 ta' tratta taħna ma nistawx nikkoreġu d deċiżjonijiet tagħhom daw iridu jiġu kontestati d-dim il-Qorti Nazzjonali d-dim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropej. Jiena però eh, kontent kif qed jaħdem dan il-network tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni il-social networks. Kif tiġa qed f'mistoqsija oħra li ġiet indirizzata lili iktar qabel f'okkażjonijiet oħra, il-Google huwa settur eh, aħna qegħdin namlu fil fatt inkjesta fuq dan is settur is social network. Huwa settur dinamiku mannix kas, kazijiet marbuta ma' social network, forsi konna fil-ġajjini nitrattaw xi kazijiet. Imma eh, ma nistax nifem x'tipi ta' attivitajiet li morru li għaw taħt l-antitrust jistaw joħorġu minn dan ma zgur li xi darba se jkollna xi każ eh, eh, każijiet marbuta ma' social networks. Sissa aħna għadin nagħmlu monitoraġġ minna naħa tagħna mhux qed nitkellmu biss dwar l-antitrust manka dwar kussonijiet oħra eh, marbuta mal-privatezza l-ħarsin tal-konsumatur dak kollha li jaqgħu taħt il-mandat tagħna huwa settur din dinamiku li aħna għadin niprivaw nifmuħ għal m'għandniex każijiet mhux qed għet li jkollna xi kasada. Sissa marċivejċ il-menti u laqas ħares lej xi attività partikolari ta' dawn netwerk eh, network soċjali imma u wieħed mod eżante jista eh, jaħseb fuq din l-affarja jista' jkollna xi każ fil-futur hija kwistjoni importanti għalhekk u miex eh, mux qed nitkellmu għawek dwar li wieħed eh, jilab jitkellem u jikkomunika ma' ħadd ieħor qed nitkellmu dwar settur ekonomiku kbir u flus involuti biex dan is-settur jiżviluppa. Il-settur tal-ħasijiet, il-pagamenti u tal-cards, f'dan is-settur eh, l-ICJ fil kassa tal-Mastercard ikkonferma. Eh, kienem anka konferma fir rigward tal-Visa Europe, eh, qed niddiskutu l-kas mal-kumpanija stess u eh, Michel Barnierina stess għamina konsultazzjoni pubblika fuq il-sistemi tal-pagamenti ġodda pal mobile, il-card, l-internet u irċivejna risposti minn din il-konsultazzjoni pubblika u kalli laqaf titilu mija u mal-kabinets eh, rispettivi għal segwitu u eh, kifet fil-kas tal-cards tal-debitu tal-kreditu u il-ħlasijiet eh, li wieħed ħallas fuqhom u l-kas tal-Visa u tal-Mastercard L-aħjar ħaġa ovvjament hija eh, huma regoli eh, għadna għad diskutu però u eh, jiena u mhix probabbli noħorġu b'xi inizjattiva aktar il-qudiem. Pass. Um, uh, Thank you, Chair, and uh, I will be brief so you don't have to... Uh... Bas, jek joġbok? Mela għandi tlet mistoqsijiet jiena. L-ewwel qabel kollox fuq Dexia. Mela inti semmejta u semmejtu kol li ser ikunem xi pakketti ta' salvataċ fuq il-banek Grigi, skużawn ċiprioti u Spanjoli. U allura l-mistoqsija tagħna hija dan. L-ewwel strutturar ta' Dexia ma kienx ta' suċċess, allura x'nistgħu nitalmu minn din il-lezzjoni? Aħna qed nassumu li fih dan il-Kummissjoni kontu qegħdin taħdmu fuq analiżi, evalwazzjoni interna, x'ġmar ħażin x'nistgħu nitalmu minn dik l-esperjenza ħalli meta aħna nagħmlu ristrutturar banek oħra f'dak il-każ aħna nitalmu u nażlezzjonijiet tajbin eh, biex nkunu nerġawx namlu l-istess bali. Issa, rigward l-organizzazzjoni mill-ġdita jnuna tal-istat, inti semmejt fil-qosor il-lini gwida ambientali. Dawn importanti ħafna li xintijat li l-modernizzazzjoni għanda u kol tikun immirata lejn il-linji gwida tal-2020 u anki il-tibdil tal-klima u dik tal-enerġija b'mo partikolari. Kif ħajidru dawn il-linji gwidi ambientali biex ikun hemm ukoll effiċenza tal-enerġija? Tista' titkellem kif dawn il-linji gwida ambientali ser jitfasslu kif ser jidru? Fl-aħħar issemma wkoll punti marbuta ma' interess ġenerali ekonomiku. Dan huwa kas partikolari għall-Olanda, naf, però smajt ukoll li fi Franza hemm kwistjonijiet marbuta mal-loqsma ta' djar. U meta niġu l-eżenzjonijiet jider li hemm ambitu restrittiv meta nitkellmu dwar l-eżenzjonijiet marbuta ma' lajnun, mar regoli tal għajnuna tal-istat. U għalhekk dak li qed naraw bħalissa fl-Olanda, u naħseb li inti familjari ma' dan il-kas għaliex fil-fatt da diġa sema kemm il-darba, li għal ħafna djar memx ma teżistix alternativa minħabba li minħabba regoli li qed jeżistu bil-Kummissjoni u l-Olanda. Għal kif nistaw naddottaw pożizzjoni stretta għal dak li l-Istati membri qed jaffettwaw ma' settur tal-djar għax hemm definizzjoni restretti, speċjalment meta il-gvern il-ġdid jew gvern jiltaqa' miegħek biex ikun hemm approċċ aktar flessibbli rigward dan ser eh, twieġeb, kif ser tkun l-pozizjoni tijak. Iva, ħankun konċis. Id-deksi ovvjament ma nistax nwiġbek f'minuta, mela xmar ħażin. Ma nistax najlek xmarħazin ħażin f'sentenza waħda, però dan il-grupp kellu finanzjament u li ħafna kienet jipprova jibdel dan il-finanzjament f'kreditu irħis ħafna, kreditu baxx Mela, finanzjament li swafna l-flus għal xi ħaġa li ma tantx kienet qed tagħmel profitt. Ġifieri ma kienx hemm profitt bħala grupp, ma kienx qed isir profit Issa x'qegħdin nagħmlu aħna? Fil-bidu tal-2010 kummissjoni indunat li kienem ċertu kondizjoniet ta' ma kienux favorevoli, kif l-ipotezi kienu meqet jiġu mbasra l-2010 u għalek aħna id-deċidejna li nerġaw namlu tin round fil-kassa d-deksja fej il-BIL fil-Lussemburgu imbieħ il-Bank Belfius il feraf fil-Belġju ġiet nazzjonalizzata mill-gvern Belġan u bħalissa għaddejja minn pjanta ristrutturar U dak li għat fadal u li il-kredit lokal ta' Dexia u għadu marbut u mizmum ċertu assi lokali. U bħalissa ħna għaddejn diskussjoniet mal-Gvern Belġan il-ristruttural tal-Belġu, tal-Pelfius u anki għaddejn diskussjoniet bej belġu u l-Franza rigward il-ristrutturar u anki ċertu punt ir-rezoluzzjoni tal-grupp ta' Dexia ma', ma Dexia Credit Lokal. Aħna avvanzajna passi importanti f'daw il-negozjati, għadna ma temmejniex daw il-negozjati. Kif jiġri f'ħafna każijiet aħna ma nistgħux nagħlqu minħabba l-fatt li m'għandniex il-proposta li nixtiequ f'idejna. U dawn jistgħu jiġu biss deċiżi mill-sidien tad-deksja li huma l-istati membri li huma Franza u l-Belġju li fl-istess waqt għandhom diskussjoni diffiċli ħafna bejnietom kif huma iqasmu l-state guarantees li għandhom jappoġġaw l-bqija tal-grupp tad-dex. Ġifiri vera kwistjoni komplessa nittamaw li aħna qed naslu qed noqorbu li jitmim ta' daw in-negozjati sabiex bekk nadottaw din id-deċiżjoni fuq il-parti differenti tad-dexja. Però Da ma jiddependix biss mill-Kummissjoni imma jiddependi minn dawk li huma s-sidin u l-amministraturi tal-grupp tad deksja u għalhekk aħna qegħdin nippruvaw inħaffu il-tweġbit tagħna jiddependi ovvjament skont dak li se jipproporulna u ma aħna ma nivvintaw x'ser nagħmlu bid deksja is-soluzzjoni issa mhux qegħdin fuq il-mejda. Issa, illi skużani, Jien ma konċet nirreferi biss għal Dexia b'mod speċifiku, ma x'tallimna minnaħa tal-Kummissjoni għal iżbalji li ħadet il-Kummissjoni rigward banek oħra. Eh, l-opinjoni tiegħi u li aħna nagħmlu xogħol eċċellenti għall istruttural tal-banek, iva. Xogħol eċċellenti. M'għandniex eh, rezoluzzjonijiet hawnhekk intom qed tagħmlu diskussjonijiet fuq proposta li l-Kummissjoni resqet reċentament fil-Unjoni Bankarja, aħna ovvjament rridu morru l lin mill-proposta qed diskutu issa aħna flimkien mal-Kunsill u f'nuqqas ta' awtorità ta' riżoluzzjoni aħna ser nobligaw mill-2000 Tmini ħana ġaw nużaw rizoluzzjoni aħna ħloqna fil-bidu tal-kriza, tal-krizi wara Lehman Brothers, biex nużaw ċertu strumenti ta' kontrol sabiex bekk jintużaw bħala regolament de facto, pero ovvjament di mhix eh, ħaġa faċli. Jekk jiena mid-deksija ma nirċevix il-konklużjonijiet konkreti minn minnu responsabbli, ma nistax niddeċiedi fuq dak li għandna. U bdaw id-diffikultajiet serji ħafna, aħna irnexxielna nadottaw deċiżjonijiet fuq il-pjani ta' ristrutturar fuq kważi 50 istituzzjonijiet finanzjarja u issa ħna din niddiskutu il-ristrutturar eh, ta' sistema bankarja grega li hija situazzjoni verament ibsa, il-ristrutturar fuq ħafna mill-sistema bankarja tal-Portugal, il-ristrutturar tal-sistema bankarja tal-Irlanda, il-ristrutturar ta' nofs il-sistema bankarja ta' Spanja, U għada, u jew pitada, ma nafx eżattament meta ser nibdew ukoll bis-sistema bankarja ta' Ċipru. U anki sistema bankar ta' Slovenja. Mbagħad aħna nkunu rnexxinna nadottaw deċiżjonijiet fuq il Bank sector u dan dan inna nafu bih għal ħafna snin u bħalissa jinsab taħt ordni ta' riżoluzzjoni u kol kellna każ fl-Awstrija li kellu bżonn najnuna eccetera, eccetera. U għalek iva jina gburi, gburi ħafna ta' xol li għamlu servizzi tal-kommissjoni biftit istrumenti għad dispozizjoni tħom sabbiġ bek jevitaw li il-mini ħala 16 fl-Europa iħalsu iktar taxxa għal ta' sistema tal-istrutturar. Issa, l-inji gwida ta' ambientali, mela ħat naqraħin iktar fil-ewwel mistoqsija. Kif għatilkom fil-linji gwida ambjentali għandna ma mxini taqsek il-qudiem, forsi fil-diskussjoni li misin kun nista' nalabra kemm xejn iktar aħna kif għattilkom mux l-ewel li gwida ambjenta għetni revedu, pero ovvjament huma importanti fuq dak li ħan id-deċidu għal dak li huma rinnovabli. Umbat, intiċipajna u kol l-lini fuq l-regoli tal-istat, l għajnuna tal-istat, iġifiri industrija marbuta ma effiċenza tal-enerġija u li għandhom jiġu parzjament kompensati mill-ITS li se jidħol fis-seħ fl-ewwel ta' jannar tal-2013. Huma qed jgħidu li qed iżommu konformi ma' din il-carbon leakage ma nafux però jekk din kienieċ teżisti jew jekk ser teżisti però aħna adottajna xorta linji gwida li aħna nħossu li huma rigorużi biżejjed bil-mod kif huma jiddefinixxu il-kondizzjonijiet li jħut mill-industri Minħabba l-fat li huma jridu jħallsu aktar flus minħabba l-użu tal-enerġija, minħabba sistema li toffri l-ITS l-ġdida, u ma jistaw bekk jirċivu kumpens mill-autoritajiet tagħhom. Issa, il- il-housing soċjali, mela, dan mux, da, mux ta' interess ġenerali fuq livell ta' notifika, pero l-Finlanda kemm ħafna ilmenti u daġi daġi minn l-kummissar eh, li kienem qabli, Signora Nelly Cruz. Il-gvern ta' qabel fl-Olanda, u ma nafx il-gvern il-ġdid Olandiż, huma rridu lilna ma partikolari lili biex jina inkun il-Ministru tal- housing ta' djar tal-gvern soċjali fil-Olanda. U jina t-lom li jina <laughs> ma nistax namel dan ix-xogħol ma jiddependi minnku. Grazzi ta' sew Dirk, issa kieġbok. Grazzi ta' sew jenerġaw morru lura l-pajis tijak. Mela, inti semmejt lajnuna tal-istatu settur bankarju. Lajnuna bankarja u għalek jina ħammur lura l-bankja. Nixtieq inkun naf ħanastaqsi ftit mistoqsita hawnhekk. X'kien involviment tiegħek bħala komissar ta' kompetizzjoni fil-ħolqien tal ta' bankija li kif tafu dan huwa merger ta' seba' banek reġjonali, inti kellek tikkommenta fuqha jew tapprova il-ħolqien ta' bankija jew inkella x'għamilt eżattament, x'kien xogħolok eżattament. Mela, Jiena għandi tweġiba verament sempliċi ma kont involut bl-ebda mod, grazzi. Mela, ħammur għal GUES, għal grupp GUE. nati l kelma għal Nicholas Jurgen ikjoġbok. Grazzi tassew, Signor President, Sur Almunja, Komissarju, aħna diskutejna l-ajnuna tal-Istat u inti semmejt pajjiżi li qed jaffrontaw diffikultajiet b'eufemizmu u jiena nixtieq ngħid xi ħaġa drammatika speċjalment biex nibdlu dak li għaddej bħalissa. Il dockyards li nsi, it-tarsna, it-tarsni nsibu f'Skaramanga fil-Greċja minħabba jnuna tal-istat il-Kommissjoni ma ħalliċ, ma permettiċ li dawn il-tarzni ikomplu jibnu il-bastimenti ħlif bastimenti għal-anijiet militari. Ordnijiet oħra ma jeżistux. Il- tarzni waslu fit-tmiemhom dak li hu operazzjoniet jaħdmu darba fil-ġimgħa il-nies li huma impjegati hemmhekk laqas biss qegħdin jiġu mħalsa ilhom ma jitħallsu għal sitt xhur u minħabba l-diffikultajt li kienem, eh, kienem xuko xi eh, dannu li sar li l-dawn it-tarzni u għalek, ħafna nis marru juħorġu fit spiċċaw Qed ikun hemm dawn il-lajnuni tal-istat mot illegali, ma nistaw namlu xej dwarum. U bħalissa hemm għad kbir u hemm ukoll ħafna rabja li għaddejja. Inti kummissarju, ma inti ukoll politiku Spanjol u ma nistax ngħidlek aktar eh, dwar il-qat li qed jeżisti fi Spanja u anki r-rabja li teżisti fost in-nies. Il-Greċja ma ritornaċ l l-għajnuna tal ista dan veru minnu fil-fatt għandek raġun. Pero dak li għanna issa u il-liġi tal-ġungla u inti verament taċċetta il-Greċja ta' dawn iċ-ċirkustanzi li tagħti lura l-għajna tal-istat? Inti ser iżomm ma' din il-kwistjoni hemm xi possibilità biex forsi wieħed ma jirritornax dan il-flus? Inti tista' tiġi fil-Ministru ta' Żvilupp fil-Greċja jista' jkun hemm possibilità li jkun hemm forsi din it-tip ta' projbizzjoni sabiex bekk ikun hemm ġenerazzjoni ta' ħolqien tax xogħol sabiex aħna ma nibqgħux sali pit-toroq hawnhekk anzi fisqaq Grazzi. Yes, I, have been... Uh... Iva, kontat nistenna li nistan nitkelmu fuq dan il-kas. Id-deċiżjoni ġiet adottata kif niftakar tajjeb sabiex tippermetti li dawn it-tarzni biex ikollhom tip ta' attività ta' bastimenti fuq livell ċivili ma' fuq militari ma' mhux ċivili. Naseb din i il-deċizjoni u din kienet kondizjoni li tapplika wkoll għal ċertu każijiet din qed seħu kol fi Spanja. Tieħdet deċiżjoni bħal din u daw id deċizjoni tridu jiġu implementati veru l kondizjonijiet fil-pajis tijak huma verament diffiċli, pero ma nistax insolvi dawn id-diffikultajiet billi najt fil-pubbliku mhux se nieħu ħsieb l-implementazzjoni ta' lajnuna ta' eh, lajnuna tal-istat eh, dawn huma mhux il-mod kif il-problemi li għandkom fil-pajjiż tagħkom u fl-Ispanja pereżempju jistgħu ġi solvuti. Jien għandi tliet kelliem oħra fuq il istat tiegħi, Astrid, Alisa u Ramon. Astrid jek jogħġbok. Grazzi tassew, Signor President, grazzi tassew, Sur Kommissar. Jino kon għandi mistoqsija dwar Dexia. Aħna tkellimna dwar dan il-punt għal ħafna drabi, smajna kol xi ħbar tajjeb, tajba. Id-Dexia kienet edha taħt zarmar biex najdu hekk u mbagħad ħabret ukoll li sertin biħ li subsidjarju tagħha fil-Lussemburgu. U issa fil fat naqdisajn fil-mija se tkun fidejn il-qatar u l-bqija se jkun jaqa' taħt il-gvern tal-Lussemburgu. U il-730 miljun euro ċifri dak li ħallas il-gvern tal-qatar ġi kritikat ħafna Pero intom biltu ma dan il-prezz u ma kienx uh, prezz bax. pero xorta waħda għanna problemi minħabba li parti ta' Franza u tal-Belġu jissandom zon rifinanzjament u jider li fl-ewwel nofs ta' din is-sena fil-fatt tilfu madwar 1.2 biljun euro jew aktar ukoll. Ma tafux xħajamlu, pero fis-27 ta' settembru inti bilt biex kun hemm estensjoni sa l-31 ta' jannar sa' 2013 bħala garanzja temporanja għal 55 biljun euro li jkunu motija minn Franza l belġu u l-Lussemburgu. Sabiex bekk dan il-grupp jinqasam. Meta nqisu li il-parti tal-Lussemburgu ġiet mibjuwa, Donna tider stramba li l-gvern tal-Lussemburgu għadu xorta għata tkun parti mill-garanzija tal-55 biljun euro. 3% ġifiri, dan ifisser li l-Belġu u Franza mux ser jisolvu din il-problema u għalek is-sur Juncker ser jispiċċa fallut jekk ikollu jħallas mill-flus tal-istat dan l-ammont ta' flus li diġa qed jisipruħu fi żbilanċ u żbilanċ pjuttost responsabbli kolli ngħid f'opinjoni tiegħi. Mbagħad teżisti problema oħra. U din għandax taqsam mal-fatt li Il-Eurostat ser ikolla tindirizza wkoll u tieħu sem fil-operazzjonijiet ta' kapitalizzazzjoni ta' Franza u tal-Belġju. Dan għaliex jekk l-Eurostat jindal dan l-intervenzjoni bħala nefqa tal-istas dak il-kas il-Franza u il-Belġju u xaktarx ukoll Lussemburgu ikollhom idaħlu jdejhom fil-bot u ikonu qegħdin pjuttost diffikulta biex ikunu jistaw jilħu mbagħad il-limitazzjonijiet budgetari, anki ir-regoli ta' osteterità li għandna implementati. Kifet iżdan kollu inti? Aħna ħsibna li hekk kif inbeħejna sussidja il-parti tagħna tal-Lussemburgu, aħna nkunu temmejna kollox, però is-sitwazzjoni mhix li u mhix kif sibnija. Inti estendejt din il-garanzija temporanja għal 55 biljun xi tajli dwar dan. Jina minix il-CEO ta' Dexia. Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-kapit ta' Dexia u l-istati u koll li huma azzjonisti ta' dan il-bank jew li qed jipprovdu wkoll garanzi tal-istat ta' Dexia jew l-attivitajt tal-grupp ta' dak sejjem nix responsabli ta' dan, xan idrek xamlet il-Kommissjoni eżattament? Mela konna nużaw l-istrumenti tal-għajnuna tal-Istat, aħna ħarisna l-ewel lejn il-beħ tal-BIL l-gvern tal-qatar ġifri 90% ma nafx kem jammontaw flus għal dan il-perċentwal, ġifri madwar 730 miljon. Emmek ma kellniex oġġezzjonijiet dak li ju għajnuna tal-Istat xini tinħares li l-operazzjoni tal-ajn tal-istada rigward. U jina il-ministri kikku jien ma kellix problema jina minix responsabli pero għal bqija tad dibattitu pero issa ħanaddu għal garanzija. Sa żmien li wasa sa kem kellna l-pjan ristruttura istruttura għal grupp tad deksja u anki il-winding up obbligatorju ta' dan il-grupp. Sa dak iż-żmien kien hemm ftehim bej Franza u Lussemburgu sabiex bekk ikun jistgħu joffru tip ta' garanziji tal-istat. Umbagħad kien dmirna li namlu supervizjoni ta' dan l-għajnuna tal istat u minħabba l-fat li sissa ma kienx deċizjoni ħarija fuq il-winding up obbligatorju u il-rizoluzzjoni tal ristrutturar jiena ma konċ irresponsabli li najt mela ħanwafqu dawn l ajnuni tal-istat, ovvjament hemm autorazzjoni temporanja ta' din il-garanzija li miex laħja razla fl-opinjoni tijaj, jina konni preferi li kien kolna ftej maħħarija, aħari, pero da ma kienx jaqa taħt taħt ir-responsabilità tiegħi ma kienx jiddependi minni. Xtaqt li kieku kellna pjan. Jiena xtaqt nara tweġibiet għal anki oġġezzjonijiet ta' ċertu pjanijiet. Anki li pjanijiet li rċevejna fil-passat għal istruttura tad deksja issa din l tal-istat li ġiet eh, estiza sa l-bidu tal aħħar ta' jannar, skont Franza, l-Belġu, l-Lussemburgu, anke jekk l-Lussemburgu madix azzjonista ta' Dexia, il-Lussemburgu xorta waħda responsabli għal 3-4% il-bicċa l-kbira 60% hija għal Belġju u l-bqija għal Franza u l-parti żgħira hija tal lassemburgu Il-Kummissjoni la adottat xejn, la approvat xejn dan kun kollu jaqa' bejn dawn it-tlet stati membri, daw it-tlet gvernijiet li kienu qed jirrappreżentaw l-tlet stati. Dawn il-gvernijiet iddeċidew eh, fuq tip ta' tqassim u ta' ridistribuzzjoni. Issa ma rridx nfallih il-ħabib tiegħi il-gvern il tal-Lussemburgu. Imma din autorizzazzjoni. awtorizzazzjoni. Xorta waħda intom ma tkomx pjan ta' ristrutturar sissa. E dini hija sitwazzjoni li ma tistax tibqa' mixja il qudiem ma tistax tgħaddi għax kif inti stess hemm ħafna telf li ovvjament iridu eh, xati ħallasom, ġifiri jew l-azzjoni se taddek, jew kella n-nis li ħalsu t-taxxa. Pro nittama li fi xur li ġejjin, u għet nkun possibli bli naslu għal-ftejim. Fl-ħarnet, l-istatistika tal-Eurostat, meta jina kont għadni zazuħ, kont responsabli ta' dak, ix-xogħol, pero l-lum il-ġurnata madnix. L-lum aħna tinħarsu taxxa ehm, affarijiet oħrajn. Ġifrina ma nafx eżattament ġett tagħmel l-Eurostat bħalissa, grazzi. Elisa. Elisa Ferreira. te sew. Komissarju, tal-li ġejt iżurna l-lum. <laughs> Għandi tlet mistoqsijiet, l-ewel net. Prassi illi din isiru dejjem aktar violenti fidal ta' din il-krizi dawk ġejjin minn netwerks ta' distribuzzjoni tal-ikel u prodotti oħrajn u dan ma jsirx biss fuq livell nazzjonali, iżda dan jiġri wkoll fuq livell Ewropew u dan jeqret il-kompetizzjoni fost il-produtturi iż-żar għaliex jimponi pagamenti, termini ta' pagamenti ħorox, naqqas il-prezzijiet, naqqashom ħafna u prattikament dan huwa abbuż ta' pożizzjoni dominanti hemm mod kif dan nistgħu nindirizzawh u dan permess tal-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali tal-kompetizzjoni ser tagħmlu xi ħaġa permess tan-netwerk tal-kompetizzjoni Ewropew imbagħad mistoqsija oħra dwar l-għajnuna reġjonali inti qed li jeħtieġ li jkun hemm bilanċ u din hija xi ħaġa tassew importanti iżda f'dan l-istadju meta qegħdin nippruvaw nasbu dwar l-Ewropa fuq medda medja ta' żmien u għandna wkoll il-rapport ta' Van Rompuy. Ma taħsibx illi wasal iż-żmien illi nippruvaw illi nibdew naħdmu u naħsbu dwar xi tip ta' kooperazzjoni fiskali l-iktar dwar l-spreads tal-rati fost il-pajizi għaliex bħalissa għanna kompetizjoni salvaġġa dumping fiskali ta' taxxi u arbitraċ regolatorju. L-aħħar mistoqsija mhix speċifikament dwar Dexia, iżda dwar il-qafas il-ġdid, is-sitwazzjoni l-ġdida. Bħalissa mexxin lejn Unjoni Bankarja u dan jinkludi supervizur għal banek tal-Unjoni, iżda l-istadju ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek u forsi anke rezoluzzjoni għalihom dejn dan kollu qatt m'għandux Ewropew ser nibdew supervizur uniku imma mbagħad ser inħallu rezoluzzjoni u rikapitalizzazzjoni fidejn l-autoritajiet ta' rezoluzzjoni nazzjonali u għal darboħra huma ser ikun qegħdin jużaw il-flus tal kontribuenti u inti għadek kemm tgħid illi l-kapaċità tal-istat illi jaġixxi hija differenti dvarja minn stat għal ieħor. U allura x'inhuma l-kundizzjonijiet fejn tista' tara xi mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni Ewropea x'effetti kollu dan fuq il-klima ta' kompetizzjoni. Fl-aħħar nett. Il-Kummissjoni ser il ser iddur lejn awtorità ta' riżoluzzjoni bankarja? Iva, ser inweġeb l ispanjoli jgħid il-Kummissarju. Is-settur ta' distribuzzjoni. Iva, huwa minnu. Jina ma niċħaċ illi jista' jkun hemm każijiet fejn hemm bżonn ta' intervent fuq skala Ewropea f'dik l-industrija partikolari. Iżda sissa għadna ma ntqajniex ma' każ bħal dan jista' jkun illi permezz ta' task force li aħna ħloqna illi fija l-esperjenzi tal-każijiet kollha li ġew trattati mill-awtoritajiet ta' kompetizzjoni nazzjonali jista' jkun illi permezz ta' dan il-kanal aħna ser nieħdu xi inizjattiva. Qatt ma kienx hemm inizjattiva fuq livell Ewropew apparti xie eh, kwistjonijiet kollaterali ħafna bħal il-pakkettjar tal-ikel kwistjonijiet sussidjarji laterali. Iżda, f'dak li huma l-prattiċi le, sissa le aħna serraħna fuq id-deċiżjonijiet u l-prattiċi tal-awtoritajiet nazzjonali. Issa dwar id-dumping fiskali, din hija kwistjoni ta' sew importanti. Iżda dak li għajti trattat e, e kif tkompli tinterpreta interpreta il-qorti tal-ġustizzja huwa diskriminazzjoni fih dan il-frontieri ta' kull stat mem ta' kull stat membru dan f'termini fiskali huwa kontra ir-regoli tal-għajnuna statali. Waħna intervjenejna f'ħafna każijiet biex inwafqu diskriminazzjoni u nkella trattament selettiv fis-sistema fiskali tal-istati membri individwali. Id-differenzi fil-livelli fiskali u fis-sistemi fiskali fost l-istati membri ma nistawx nindirizzawhom permezz ta' strumenti ta' jnuna statali, dawn nistaw nindirizzawhom permezz ta' leġiżlazzjoni fiskali Iżda sfortunatament din trid bil-fors tikseb unanimità fih dan il-Kunsill u dan huwa xkil kbir. F'ħafna każijiet fejn hemm xkiel fih dan is-suq intern aħna ma nkunux nistgħu naġixxu għaliex il leġiżlazzjoni ma tħallinix naġixxu biex aħna neħilsu minn din id-diskriminazzjoni hemm bżonn ta' deċiżjoni leġislattiva illi tista' biss tgħaddi b'mod unanimu. Aħna ser nipruvaw nibdlu dan billi nibdlu it-trattat, le jina ma tantx jien favur illi nibdlu it-trattat biex insolvu l-problemi kollha tagħna. Iżda f'dan il-każ dan huwa l-unika din hija l-unika dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu aħna nirranġaw l-affarijiet li nibdlu trattati issa dwar is-supervizur uniku mingħajr regolatur uniku u minnajr sistema tal garanziji ta' depositi u skemi ta' rizoluzzjoni jina naqbel miak jekk aħna namlu progress bitlet veloċitajiet differenti il-konsegwenzi ser ikunu negattivi ser ikun hemm xkiel illi ser ikun ser jikkawża aktar problemi il-Kommissjoni bħala autorità ta' Rizoluzzjoni bankarja għal-ġejjen jiena dwar ta m'għandix opinjoni. Iżda nista' ngħidilkom illi l-Kummissjoni qed taġixxi bħala autorità ta' Rizoluzzjoni de facto billi tuża kemm jista' jkun il-possibiltajiet illi huma offruti mis-sistema attwali ta' għajnuna statali. Iżda ovvjament hemm limiti fil-każ Dexia pereżempju kieku konna awtorità ta' riżoluzzjoni aħna konna nissuġġerixxu ristrutturar tal-grupp, iżda aħna maħniex awtorità ta' riżoluzzjoni u għalhekk irridu nistennew illi xi ħadd ieħor jissuġġerijilna. fl Ramon. Grazzi sew, Sherin. Il-wara nofsinhar tajjeb Komissarju, natuk merħbal darboħra fil-Parlament Ewropew għandi xi mistoqsijiet l-edizzjoni ta' il-pajis tal-5 ta' ottubru rajna il bbva il-Bank of Santander u banki ieħor kienu ser ikunu l-akbar partijiet mill-Bank Spanjol. X'taħseb dwar dawn li jkunu l-azzjonisti? Issa smajna dwar dan is-salvataġġ tal-banek Spanjoli fost il-kondizzjonijiet kien hemm dik illi jimbiħu il-shareholdings tal-banek salvati. U dan kellu jsir qabel ma jaslu xi flejjes pubbliċi. X'taħseb dwar bankja f'dan ir-rigward? Issa ġara darba nitkellmu dwar bankja u jekk nikkonsidraw dak li qal kollega Epping, wieħed jista' jaħseb illi jħut mill-banek iż żar ta' tfaddil fi Spanja uħut minn dawn il-kaħas ġew nġela illi kollom likwidazzjoni u rajna li fil-kas tal-bankja li kien kbir wis illi falli dan ġara biex jiġi nazzjonalizzat u kwistjoni reċenti il biraħ kien hemm il-logħba futbol bejn Barcellona u Real Madrid u jiena mort ħadsem emmek, kont hemmhekk fl-istadium Parteċipajt, Real Madrid iffirmaw li Cristiano Ronaldo għal 90 miljon u l Kaka għal 60 miljon euro erba, erba snin ilu. Grazzi għal self minn Kaha Madrid li jissa jifforma parti minn bankja. Taf, issa ux eh, xi aġġornament dwar ir-ripagament ta' dan il- self jew inkella il-flus tal-kontribwenti edin jissussidjaw il-kompetizjoni mhux ġusta fis-settur tal-isport. l wahda, waħda dwar l mistoqsija jgħid il-Kummissarju għaliex hija interessanti għalija bħala partitarju tal-futbol. Il-Bayern Munich ħalsu għal Fernandez illi ġi mit-tim tiegħi Iżda jiena qabel dan ma kontx kandidat tal Ministru tal-Housing u issa kandidat u lanqas jien kandidat għal venatur tal-Bank fi Spanja jew inkella ġewwa Barcellona. Diġà kelli kompiti partikolari fi Spanja. Issa, jiena qed nara illi hemm xi kumpaniji, xi banek illi għandhom xi azzjonijiet fil-Bank Spanjol, jiena dwar dan m'għandix opinjoni jagħmlu huma dwar il-memorandum ta' ftehim dan ma jgħid xejn favur jew kontra din il-possibilità. Il-beħ tal-shareholdings industrijali minn banek illi huma soġġetti għal ristrutturar fi Spanja skont il-memorandum ta' ftehim dwar dan Iva, hawnhekk jinteressani qegħdin nitkellmu dwar pjanijiet ta' ristrutturar għal istituzzjonijiet finanzjarji Spanja. Istituzzjonijiet illi għandhom bżonn il-kapital iżda ma jistgħux jiksbu l-kapital mis-suq u għalhekk ser ikollhom bżonn ta' kapital pubbliku grazzi għal mekkanizmu li ġi stabilit fil-memorandum ta' ġifiri self mill-faċilità għal FROB, il-backstop Spanjol, Mbagħad il-frob jidħol fil struttura ta' kapital tal-istituzzjonijiet illi ma jistgħux isibu kapital il-pjan ta' ristrutturar li qed jiġu negozjati huma prekondizzjoni meħtieġa biex dak li jkun ikun jista' jirċievi flejjes pubbliċi grazzi għal mekkaniżmu tal-memorandum ta' ftehim u f'dawn il-pjanijiet ta' ristrutturar illi qegħdin jerġgħu jiġu negozjati imma għadhom ma temmux aħna qed nagħmlu il-pjanijiet ta' ristrutturar BFI Bankja għal Katalunja Kajxa Bank għal Kajxa Galizja u koll għal Bank of Valencia. Dawn huma l-istituzzjonijiet illi sissa ġew nazzjonalizzati mill-frob. F'dawn il-każijiet jekk ikun hemm shareholdings industrijali, irdu naraw x'namlu bihom jista' jkun illi bħala parti mristrutturar dawn ikollhom jinbijaw. Meta aħna għaddejna dawn il-pjanijiet ta' ristrutturar, meta ħna nadduhom dawn l-elementi jisiru pubbliċi, iżda domman spiċċawx mill-fazi ta' negozjar dwar banki għall-istess tweġibiet li tajt l sureping Mandi xejn naqsam ma' dawn jien. Mhix affarijiet tiegħi dawn huma deċiżjonijiet li tieħdu mill awtorità Spanjoli. U jiena l-sur Epping tajtu tweġiba bl-Ingliż U issa nista' iva nżid iktar ma tweġiba li tajt is surja pink ġala darbet nitkellem bl-Ispanjol. Kien hemm dawn ix-shares mill-frob għal BFA li issa nbidlu f'kapital imma din il-kwistjoni illi ma żammitx mal-limitu massimu fejn suppost kellu jkun hemm notifika speċifika u ġiet approvata mill-awtoritajiet Spanjoli meta aħna bizna din l-iskema ġenerali fejn jekk wieħed ikun taħt 2% kien hemm risk waiting assets li kienu japplikaw għal banek dak iż-żmien imma s'issa ma kienx hemm pjan individwali li ġie ppreżentat għal bankja ser ikun hemm u dak li qegħdin ninnegozjaw ser jasal għandna biex aħna napprovaw u niddiskutuh fil-ġimgħat li ġejjin bħala parti minn memorandum ta' ftejim dwar il-futbol issa. Jiddispjaċini illi jena ma, konst, ma kellix ix-xorti illi nara dik il-logħba l-bieraħ għaliex naħseb illi kienet logħba tassew sabiħa. U bħala rizultat it-tim ma kienx qed jilab il-bieraħ, grazzi tassew. Grazzi tal-li wieġeb tal-dawn il-mistoqsijiet għandek xi ħaġa oħra xi żid għax għandna xi ftit tal-ħin, fadlilna ftit tal-ħin, le? Mela allura nista' nala il-laqa u nixtieq infakkarkom illi għada fil-ħodu aħna ser niltaqgħu PHS 3C050. Imbagħad wara nofsinhar ser narġaw hawnhekk f'din il-kamra, se narġaw lura f'din il-kamra u dan minni ħalix filgħodu kemm kien hemm kumitat ieħor illi kellu bżonn ta' din il-kamra għal laqa kbira. Imma aħna ovvjament għandna dialogu monetarju, narakom għada.